Chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux parce que sinon nous allons nous laisser. Kollegi, jekk joġobkom, aħjar nibdew għaliex inkella il-ħin se jiġribina. L-agenda tagħna issa eh, titlob illi aħna naħdmu fuq il-punt 15 fil-kontest tar-rapport Elmer Costello fuq il-programm ta' Għajnuna Ewropea l-persuni l-aktar fil-bżon se nibdew smieħ ieħor fejn għanna ħames eh, persuni li ġejjien hawnhekk jiddiskutu mana. Grazzi tal-li ġejtu hawnhekk, grazzi tal-li se taqsmu l-esperjenzi tagħkom mana. Intom biex tippreżentaw il-pożizzjoni tagħkom għandkom madwar ħames minuti kull wieħed, imma qabel dan Jena senati il-mikrofonu l signora Costello biex tamlilkom xi mistoqsijiet propju sabiex intom tkunu tistaw twieġbu uh, fuq punti illi hemm bżonn ta' xi chiarimenti. Thank you, Madam Chairperson. And, uh... Grazzi ħafna, Sinjura President, nixti nirringrazzja lil dawk li għati attendu ismiħ tal-lum dan il-programm għal l-iktar eh, nies li mm, huma meċħuda hemm xi 161 miljun persuna li qed l-faqar, hemm xi 14 miljun mingħajr dar, 40 miljun li qed ibatu Eh, bil-ġuħ u hemm enfasi fuq l-inklużjoni soċjali il-budget propost għal fond inizjalment konet nitkellmu dwar 2.5 biljun issa qed nitkellmu dwar is-somma ta' 2.1 biljun lan ta' dan ismiħ partikolari huwa li l-taqaw ma l-NGOs, e kif smajna minnant is sinjura ċer, nisimaw l-opinjoni tagħhom fuq il-proposta u sabiex nisimaw u koll l-input taħħom. Ġifiri dan huwa eżerċizzju interessat, interessanti naf li interess eh, enormi aħna l-tajna ma' ħafna NGOs jek kif bdejna dan il-proċess kien hemm interess fil-proposta u jiddispeċini sfortunatament ma nsajniex aħna nakomodaw lil kulħadd li xtaq jagħmel kontribuzzjoni. Jiena naħseb li l-lista ta' ma li għandna eh, tirrefletti il-prioritajiet li għandna fil-proċess proposta li għandu x'aqsam ma' deprivazzjoni tal-ikel lajnuna u il-problemi ta' tfal u e, taħdidiet mal-NGOs mux xej fu il-lum sen komplu nintaqaw maħħom u nirċivu l-input taħħom dwar ismeħ tal-lum nasib e, interessanti li nisimaw mill-organizzazzjonijiet dwar l-esperienzi attwali tal-programm, l-analiżi tal-programm eh, kif eh, qed jiġi preżentat mill-Kummissjoni u l-kwistjonijiet proposti jew suġġerimenti għat titjib li forsi dawna għandhom għal dan il-programm partikolari xi ħaġa li vera nilqaw f'dan l-istadju naħseb li aħna ħerqana li sabiex ikollna skambju ta' femmiet trasparenti mal ma' differenti li għadin maħna l-lum nir-ingrazzja eh, u koll il-dawk il-grupp li għati jattendu l-lum mux se jikontribuixu l-lum nishtiq eh, għal-namel ftit iktar kommenti ma forsi nista namela mwar li nisimaw mill kontribuzjoniet Grazzi, Mela. L-ewel se nati il-mikrofonu l-sur Olivier Bert li huwa direttur ta' Resto du Coeur. Merci, ma. Grazie, Signora President, Signori rappresentanti tal-Parlament Ewropew. Qabel ma najdilkom fil-qosor da kollu li uh, jippermettilna li namlu dan il program il nixtieq uh, uh, illi nirringrazzjakom tal-li qegħdin tisimgħu lilna l-istedina ta'kom tħeġġiġna ħafna kif uh, Eh, aħna ħassejnina u koll imħedġa ħafna mis Sur Barroso fil-Bank tal-Ikel u eh, Sur Barroso u koll li ġi eh, fil-Resto du Kör f'Novembru propju ħafna minnkom ġew biex taraw eżattament ċaħna namlu l-ewwel netjina jiena nixtieq infakkar dak dak li il-program permettinna namlu mill-1987 Jiena naħdem fil-Resto du Cœur mill-86 u eh, differenza mill-bidu sa' issa hija eh, enormi ġifiri minħabba il- eh, lajnuna li taslilom dawn l-assoċjazzjonijiet irnexxilhom illi jagħmlu distribuzzjoni bilanċata u regolari. Jaħdmu ta' kuljum jiġġieldu kontra il-nuqqas ta' ekel Eh, jaħdmu kol fuq mekanizmi ta' inserzjoni u inklużjoni soċjali u eh, jaraw li ma jkunx hemm ħela. Aħna qabel konna inqasmu dak li kenna fl-istok, jiġifieri dak li ma kienu xiridu l-oħrajn il-persuni mux dejjem li kellhom bżonn mhux dejjem kienu jiġu eh, ta' mod regolari, aħna konna natu propju lil min kien jiġi l-ewwel u jilħaq xi ħaġa il-volontarji jużaw ħafna mill-enerġija tagħhom dak iż-żmien jiġbru l-ikel, jiġbru l-flus u e, jiġġestixxu l-kjuż. Jiġifieri ma konniex nistgħu nilqgħu dawn il-persuni, nisimgħu il-persuni e, li kienu jiġu għandna. Minn meta dawn il-programm jeżisti issa l-affarijiet inbidlu ħafna. Aħna qassamna madwar 115 miljun ikla e, fis-sena u uh, nikkontribwixxu għal l-akkomodazzjoni, eh, norganizzaw ukoll eh, ħruġ kulturali, eċetera, akkompanjament eh, edukattiv u eh, ġlida kontra l-faqar, eċetera. Ġifieri biss 45% tal-persuni li aħna nenuhom ma jerġawx jiġu wara is-sena ta' wara x'is-sitwazzjoni tagħhom tkun tjiebet il- eh, dawn mhumiex programmi ta' għajnuna ta' emerġenza, għalla volja aħna xorta waħda nejnu 115 eh, miljon ċittadin Ewropew. Umma dawn huwa l-ewwel mekkaniżmi ta' inserzjoni illi eh, huma indirizzati lejn persuni illi ħadd iktar ma jagħti kasom ebda programm ieħor ma jilħaqhom. aħna għanna 63 eh, volontir illi jaħdmu tan maħna iġifiri ta' kuljum. Il-budget publiku li kunem bżon eh, biex namlu dan huwa ħames darbit ikbar minn dak illi aħna qegħdin nirċievu bħala assoċjazzjoni. Jiġifieri dan għandu valur miżjut uh, eh, tal- um, uman għaliex hemm dawn il-persuni volontira li qegħdin jaħdmu joffru dan is-servizz. Ġifiri, xorta waħda dana kollu m'għandniex biżejjed u hemm nuqqas kbir meta mqabbel ma l-ammonti li aħna għandna bżonn. Ġifiri, dan din hija dimensjoni importanti tal-koeżjoni soċjali fil-kontinent tagħna. Se jkun hemm konsegwenzi eh, tas-saħħa, konsegwenzi soċjali faqar estrem, kunem konsegwenzi u koll ekoloġiċi fuq l-ambjent, anki konsegwenzi fuq is-sigurtà u stabilità ta' ċerti reġuni, ċerti pajjiżi għaliex meta l eh, lajnuna monetarja tisparixxi kun hemm strutturi oħrajn b'intenzjonijiet mhux daqstan tajbin illi jimorru jisfruttaw il-miżerja ta' ħaddieħor. Imbagħad eh, eh, konsegwenzi korroħ fuq l-immaġini tal-Ewropa wara mbagħad dak il-Premju Nobel li rċeviet l-Ewropa. Alors que la crise économique est à son paroxysme, stopper, réduire ou rigidifier en L-uniku mekkanizmu Ewropew illi għanna fl-Ewropa biex niġildu kontrol faqar ma jiftijem xu ma jistax ikun mbagħad effettiv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 jekk il-kapiet ta' stat u gvern mumiex favur dan il-programm jina ma naħsibx li ħanamlu progress u mux ħankunu nistow nejnu lil dawk li ġew mill-quta mill-krizi għalek aħna vera nittamaw li il-Parlament Ewropew se jkompli jena nġildu kontra l-faqar kieġobom il-kellima l-oħrajn ma jaqbżux il-ħin li għandhom għallaka tal u jitkellmu iktar bil-mod, l-interpreti ma jistawx il-laħqu. Jekk joġobkom, jekk intom segwu il-regoli tkun għedin tenuna. Intom tridu li tiġi adottata kif jew le l-proposta l-Kommissjoni għaliex fuq il-Fond Ewropew ta' aġġustament jew inkella l-lajnuna għal persuni l-aktar fil-bżonn. Diġà qegħdin naraw illi aħna naqblu ma, ma, ma dan il-prinċipju. Il-Kunsill ma tantx kien ħerqan illi Eh, illi appoġġa dal-programm, ġifiri hawnhekk kulħadd irid illi dan il-programm jitkompla. Issa nittama illi b'dan il-mod uh, nittama illi il-kellim li mis biddel il-diskorsi li kien beħsibu jagħmel aħna nixtieq nkun nafu Eh, eh, li jekk intom xtaħsbu fuq il-programm, toqdu xtajdunna ma li hu eh, importanti, importanti li u importanti diġana fuq, imma biex dan dan ismiħ ikun validu, hemm bżonn li ngħidu affarijiet oħrajn. for the opportunity Sur Finton Farrell, direttur um, tal-Anti-Poverty Network, et uh, aħna um, uh, naħdmu fil kontest tal proposta li jissa għanna uddimna mill komissjoni qed naħdmu ma' Europa, Konja, Franzja u l-Uffiċċju tal-Unjoni Europea tal-Red Cross ħafna li eh, għaddew minn ħafna problemi, problemi li rridu nisimgħuhom waqt is-smieħ. L-ewwel irridu ngħidu li nilqgħu il-proposta tal-Kummissjoni u eh, nixtiequ naraw din il-proposta li taddi u l-proposta li taddi tkun rib kemm jista' jkun għal eh, dik eh, tal-Komissjoni u aħna eh, nilqaw il-fat li l-ambitu għaktar imwessa, qed nitkellem dwar il-faqar it-tfal. U Umbat, mux għan id-diskrifu bħala konsens minimum ma' forsa l-LCD u dak li tiġi propost forsi u ftit iktar dajjef mill-proposta tal-Komissjoni li naraw x'nistgħu nitsanmu u mill-approċċ ta' inklużjoni soċjali li u iktar b'saħħtu aħna bħala grupp għadna 14 l-emenda u aħna nażbu li dawna jistgħu jiċċaraw u jisaħ il-programm u aħna dawna inqasmuhom u dawn huma disponibbli u il-grupp ta' NGOs ħadmu fuq dana fl-imkien Importanti ħafna li nirrikonoxxu li l-ġuħ u il-faqar flikel dawna jeżistu f'kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea, inkluż daw Konja. U realtà tajdinna li din ir-realtà fil-fett qed tikber u dak li jintkom ksibtu dawna il sati membri qed jaħdmu fuqhom imma dak li tistgħu tiksbu permessa ta' dan il-programm tistgħu titalmu il lala hemm fil-pajjiżi differenti. E, il lala tisir tkabbir u e, l-Ewropa kif ħat izviluppa. u jena naħseb li dinja raġuni li huwa importanti li fuq livell Ewropew nkunu nistgħu naqsmu il-talim, l-intelligenza. It-tieni pont jiena naħseb li huwa importanti bħala sinjal ta' solidarjetà. L-istituzzjonijiet Ewropej fuq livell Ewropew jirrikonoxxu din ir-realtà li eh, qed tiżdied ta' ġuħ fl-istati membri differenti u se jibatu sinjal li hemm kuxjenza żgħira bejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Jekk aħna mela jekk din il-proposta mhux ħatgħaddi mela E, e, e, Is-sinjal li se nebatu huwa sinjal li m'għandniex aħna kuntatt maċ-ċittadini mar-realtà. Mbagħad it-tieni punt li xtaqt nagħmel dwar il-karità u l-approċċi ta' inklużjoni soċjali. Aħna nafu li xi pajjiżi jħossu li dan huwa pass lura qed nitkellmu dwar l-Ewropa li tagħti dawn il-pakketti tal-ikel. Aħna nixtiequ li konna din l-Ewropa imma r-realtà wkoll li min huwa qiegħed fil-bżonn u ħajbatu l-ġuħ jekk mhux se nadottaw dan l-approċċ u dan il-programm jista' dana jixpruna l-affarijiet. U eh, ħaġa ċara li inti tista tagħmel dan ix-xogħol b'tali mod li eh, natu d-dinjità lin-nies jew inkella nistgħu nagħmlu dan u mbagħad in-nies iħossuhom vera żgħar. Intu tista' tagħmlu dan f'kull tip ta' eh, appoċ u jiena naħseb li tajjeb li norbtu dan il-programm ma' approċ ta' inklużjoni nippruvaw norbtu dan ma' strateġija oħrajn. Importanti li nirrikonoxxu li mhux qed nitkellmu dwar l-istrateġija ta' inklużjoni tal-Unjoni Ewropea ma' dan huwa programm li jista' jgħin eh, li n-nies li vera huma marginalizzati li jiddaħlu f'din l-istrateġija jew fi programmi eh, oħrajn bħal pereżempju l-programmi SF u huwa importanti li dan huwa strument strument li um, jista' jagħmel affarijiet li l-ISF ma jistax jagħmel. Għalhekk aħna nilqgħu dan il-programm aħna rressaqna 14 l-emenda dettaljata mhux possibbli li indirizzaw kollha f'ħames minuti, imma aħna qed se nqasmu dawn lill-membri kollha ta' dan il-kumitat li ħdibna fuq flimkien ma t-nitkellem dwar li nerġgħu nisqu u niċċaraw l-intenzjoni ta' dan il-programm li qed nippruvaw niksbu u sabiex insaħħu wkoll l proċċa fil-programm. Għax jiena naħseb li eh, ħaġa importanti li hemm prinċipju ta' sħubija li qed jintuża sabiex naċċertaw li ħafna atturi ikunu involuti sabiex dan il-programm isir realtà u senres u remendi f'dan il-qasam. Mela, f'dawn l-aħħar 10 sekondi nixtieq nagħmel appell il il-Parlament kellu pożizzjoni b'saħħitha nixtiequ li intkom iżommu ma' din il-pożizzjoni nixtieq jiena nagħmel appell il-membri eh, parlamentari Ġermaniżi u tar-Renju Unit għax eh, eh, realtà li fil-passat il-minoranza li kienet blokka ġiet minn pajjiżkom, ġifiri qed nagħmel dan l-appell lilkom ħalli din il-minoranza li timblokka ma terġax tkun hemmhekk, ġifieri m'għandniex ninjoraw u għajnejna għal dak li um, qed iseħħ fl europa u rridu nibatu dan is-sinjal ċarta solidarieta u vera importanti. Grazzi. Issa nati il-mikrofonu l sur Balas Ċess li huwa president tal-Assoċjazzjoni għal Bank tal-Ikel fl-Ungerija. Thank you. Uh... Jiena wkoll membru tal-Federazzjoni Ewropea tal-Food Banks ħanitkellem f'dan f'din il-kapaċità u mhux biss fisem il-Federazzjoni Ungariza. Għaliex naħsbu li dan il-programm importanti. Għanna 247 bank tal-ikel f'21 pajjiż. Fl-2011 eh, distribwejna ikel lil fil-fatt ċifra ta' madwar 430.000 tonnellata. Is-sors ta' l-MDP, il-programm għal lajnuna l-ikel, u dan huwa sors importanti kważi 240.000 tonnellata. 31.000 organizzazzjoni tal-karita u municipalitajiet lokali ġew eh, mejjuna. Nasbu li l-ikel huwa l-għajnuna l-ikel hija multiplikatur għandek iktar u iktar nies li qegħdin jiġu mejjuna u għandhom bżonn ta' din specialment speċjalment pereżempju fl-Ungerija, il-sindki u il tal-municipalitajiet kważi mbikmin għax emmin laqqas għandu għaxja ta' lejla. M'għandhomx xikel u f'ħafna każijiet aħna l-unika xaqta tama għal dawn in-nies. L-unika mod kif jistgħu jisibu xi ħaġa xiklu għalek rridu l-ispirtu ta' solidarjetà bħalma semma kellim qabli. Għandna dawn 31,000 organizzazzjoni u anke mijiet ta' eluf ta' ħaddiema soċjali li jużaw din najnuna l-ikel bħala forma ta' odda l-inklużjoni soċjali. Din hija setta importanti li naħseb l-Ewropa m'għandix titlef. Kwistjonijiet oħra u l-enin ħejjejna lista ta' punti u proposti qabel l-emenda l-proposta, iżda nixtieq nisħaq fuq tliet kwistjonijiet ewlenin. L-ewwel nett il-nuqqas ta' volum. Tafu li pjanijiet għal tnaqqis fil-budget minn 3 biljuni u nofs għal 2 biljuni u nofs euro. Barra minn hekk kien fatturi oħrajn ħajnaqsu il-volum. Il-parti mhux relatata mal-ikel ħatonqos u ħatonqos għalhekk il-volum tal-ikel per se u anke pajjiżi oħrajn ġodda li ħajsieħbu fil-programm ħajwaslu għal nuqqas għal programmi oħrajn għal pajjiżi oħrajn li qabel kienu jibbenefikaw aktar minn dal-programm. U għalhekk għandek sorsi ta' likel li qegħdin dejjem jonsu għal dawn in-nies. U għalhekk mistoqsija importanti minn ħatijaj kif nistgħu ngħidu dan lin-nies jiddispjaċina ma nistgħux ngħinukom aktar. U hekk ngħidu aħna fil-bank tal-ikel x'inhi l-pjan tagħna xinu għal l-pjan tagħna jekk ikollok nuqqas ta' dawn is-sorsi? Kif ħatajdilhom il dawn in-nies u l-min ħatajt il dawn in-nies li ma tistax tgħinhom aktar anke kem hemm organizzazzjonijiet oħrajn u iktar nies li dejjem iridu jibbenefikaw minn dan il-programm. Ma jistgħux jagħmlu mod ieħor. Ċaġa oħra hija l-kofinanzjament. Dan għandna nivitaw, eh, diġa hemm sforz kbir lokali u nazzjonali fil-programm Il-programm ta' qabel ikopri xi spejjeż ta' loġistika u amministrazzjoni imma din ħafna iktar baxxa mill kemm tiqiswinna l-programm u l-ġestjoni tiegħu. Jekk inqisu l-amministrazzjoni u l-ċaqliq tal-ikel eċetera, diġà ħafna kofinanzjament minn awtoritajiet lokali, minn amministrazzjoni lokali, minn karitajiet, eċetera. Hemm limiti eżistenti ta' dal-programm hemm xi organizzazzjonijiet li irtiraw minn dal-programm minħabba il-limite ta' kofinanzjament u għalhekk kofinanzjament addizzjonali naħsbu li huwa ħażin. Jista' joħloq riżultati paradossali hemm il-biża li ċertu pajjiżi jistgħu jitilqu mill-programm fejn hemm problemi li huma aktar serji. U aħna bħala distributuri lokali tal-lajnuna blikel jekk naraw li dawn l-organizzazzjonijiet ma jistawx ilaħqu lesti nejnuhom għal distribuzzjoni tal-ikellu mhux qed titolbu ħlas ta' dan is-servizz. Kwistjoni oħra li qed naraw huwa il-taħlita tal-surplus u tal-għajnuna li diġa kienet problema tal-MDP. Is-surplus hija kwistjoni ekonomika li xejn ikun hemm iżejjed dan għandu jiġi moti bħala donazzjoni u mhux jiġi meqrut Għalhekk ma nistgħux nħaltu dil-kwistjoni imma xorta waħda mal ajnuna Hemm kwistjoni tal-konnessjoni u estensjoni tal-programm tal-frotto xejjex għal ċertu pajizu u jekk ikun hemm ċertu ħażniet hemm il-possibilità li jintużaw għal sorsi ta' għajnuna imma mhux jużawha għal għal programmi tal-ikel. Il-passi li mis xinuma Irridu nsolvu l-kwistjonijiet biex nieħdu deċiżjoni. Hemm il-Kummissjoni l-Awtoritajiet Lokali u l-NGOs li qegħdin jikkooperaw mill-qrib irridu nsibu l-aqwa prassi u ninvolvu l-NGOs biex mhux bekk livell istituzzjonali imma l-esperjenza fil-post ikunu inklużi fil-parti operazzjonali tal-programm għal-futur. Grazzi ħafna. Merci beaucoup. Grazzi. bħala segretarjat ġenerali ta' Eurofil. Thank you very much. I'm ja Hafna, ħafna, Hainsworth, segretario generale ta' Eurochild, li organizzazzjoni, ferrat organizzazzjoni ta' dem organizzazzjoni toħrajn għatfall u għazzazax promovi id-drittijiet u lajxin tajjeb ta' tfal. ħafna drabi dawn ma jkunux involuti fil-programm u ma naħsux li l-membri huma eh, dawk li jistgħu waslu l-programm. Aħna membri ta' VAPN nappoġġaw dak li qal eh, Finten u l-pożizzjoni li ħadu. Nixtieq nagħmel kommenti fuq l bosta regolament mill-Kummissjoni Ewropea. Sewx kummenti u l l nett, aħna nħossu li dal-programm mhux ser jindirizza il-livell ta' nies li huma inqas xurtjati fl-Unjoni Ewropea hija biss qatra fl-oċean. L-ammonti proposti huma żgħar ħafna meta mqabbla mad domanda maħtieġa fih dan Eurochild qed naraw talba dejjem tiżdied ta' nies tfal li qed ibatu mill-ġuħ ma jistgħux imorru l-iskola, ma jkollhomx ħwejjeġ u wikel u ma jkollhomx sistema ta' tisin fid-dar tagħhom u għalhekk qed naraw ċaħda kbira u faqar kbir fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk dan l-approċċ mhux serjin biex itaffi il problema Barra minn hekk anke kif ikun indirizzaw il-ċaħda materjali mhux qed tagħmel xejn fuq il-livell ta' faqar u l-esklużjoni soċjali. Għalhekk irid ikun approċċ aktar inklusiv, aktar bikri għall-intervent bikri u l-prevenzjoni tal-faqar. Dal-programm irrit jiġi allokat f'dal kuntest bir-reqqa u rrit jintuża b'intelligenza kbira. Għanna ammont zaħir ta' flus imma jekk jintuża b'mod intelligenti jista' jkun ta' stimolu ta' katalista l-interventi fuq il-livell nazjonali eh, nazzjonali u għal-aktar miżuri ta' integrazzjoni wiesa. L-ewwel nett nixtiequ nilqaw l-approċċ li wessaw dan il-programm mill-lajnuna għalli kella l prodotti materjali u li wieħed jista' jikkonsmhom anke kwistjonijiet tal-marbuta ma' tfal, qed naraw li faqar u ċaħda fost it-tfal, mhix biss hija ċaħda drittijiet ta' tfal preżentement imma anke ħa toħloq problemi fuq medda twila ta' żmien għas-soċjetà u għall-ekonomija. Nkunu mħasbin fir-rigward twessih tal-prioritajiet tal-programm għaliex irridu nkun eh, maħna mistrieħ li dal-programm ikun kemm jista' jkun effettiv. Kemm jista' jkun possibbli. Nilqaw l-approċċ li jorbot kwalinkwa intervent ma l-integrazzjoni soċjali wiesa tal-iktar nies fil-bżonn, l-lingwaġġ fil-proposta tajjeb dan ir-rigward u rrid ikun hemm rabta b'saħħitha ma l-Ewropa 2020. U nittamaw fil-ġimgħat li ġejjin ikonna rakkomandazzjoni fuq il-faqar u lajxin ta' tfal meċi minn DG Employment u Social Affairs. Bekk ikonna prinċipji ewlenin biex nindirizzaw il-faqar fost it-tfal. Rridu rabta bejn l-indikaturi fuq ċaħda fuq livell materjali, hemm ħafna xogħol li tisir bħalissa nistgħu niddefinixxu x'inhija l-ħtieġa b'aktar reqqa u dal-programm rridu li jkun jista' jintuża fir-rigward talim reċiproku kif ukoll l-estensjoni tal-arfin tagħna għala l-faqar qiegħed jerġa' jfeċ fuq il-post u kif nistgħu ntejbuh. Grazzi. Eh, merci beaucoup. Grazzi ħafna. Issa nagħti il-mikrofonu lil Sur Frik Spinewinch direttur tal-Federazzjoni tal-Organizzazzjoni Nazzjonali li jaħdmu ma' nies li m'għandhomx fejn joqogħdu. Eh, les sans-abri. Vous avez la parole pour cinq minutes. Thank you very much, uh, Chair. So, <clears throat> my... Grazie ħafna, Signora President. Jina naħdem għan Fienza li għar organizzazzjoni li tiġbar flimkien dawk li m'għandhomx saqa fuq rasom dawk l-organizzazzjonijiet kollha li jajnu l dawn in nis L-ewwel nett nixtieq Nirringrazzja lil dal-komitat tal-li tajtuna l-opportunità li nitkellmu f'da smieħ tant importanti, naħseb kien ikun utli xorta waħda li jkollna rappreżentanti mill-organizzazzjonijiet l-iktar kbar involuti preżentament fil-programm eżistenti, pal per eżempju network bej l-Caritas fl-Europa, eccetera. Rridu lista ta' emendi biex bekk nkun tkunu tistaw tużaw fid diskussjoniet li ġejjin. Kummenti għawlenin. Nilqaw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea u nittamaw li l-Parlament Ewropew jappoġġa u jkun rib il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea. Nappoġġaw il-programm fuq il-faqar estrem fost liktar nies fil-bżonn, liktar vulnerabli u ħtiġijiet. Nilqaw li nwessaw l-ambitu biex ninkludu lajnuna materjali għan nies la saqa fuq rashom u tfal li jkunu fil-bżonn Nistgħu nifukaw fuq is-suġġett ta' min m'għandu saqa fuq rasu, anki kwistjoni ta' faqar fost it-tfal hija f'waqta problema erġenti, urġenti fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Ma naħsibx li hawn xi stat membru li solva l-problema ta' nies li ma jkollhom saqa fuq rashom. Reċentement rajna eh, li di l-problema feġġet bil-kbir anke minħabba l-kriżi, ma anke minħabba politiki mhux effettivi. Stawx nitfaw ħtija kollha fuq il-kriżi Nafu li saħan sitra sa 25% tal-nis eh, bla saqa fuq rasom jinsabu f'ċertu pajizi, per eżempju fil-Greċa. Fl-Unjoni Ewropea rridu aktar azzjoni fuq l-esklużjoni ta' zazah u iż-żazax li ma jkollhomx saqa fuq rasom. Rridu politiki kontra l-faqar, rajna fl-aħħar 10 snin daw komplow jiġu mill-livell Ewropew u anke mill l-anija kontra l-faqar. Aħna rridu ċertu pragmatizmu u nżommu l-anijiet u l-miri tal-programm biex kun jista' jkun mkejjel tal-imot li jista' jikseb dawn l-affarijiet. Nafu li għanna budget ta' 2 biljuni u nofs, mux probabli li jizdiet, anzi probabli l-kontrarju, u jekk taqsam dan il-budget propost, tiddividih għal kull minn għandu bżonn għandek 3 euro għal kull persuna fis-sena. Nafu x'inhu għall-kuntest iżda rridu nkunu realistiċi x'mira ser għanna dal fond ġdijt. Għal daqstant irridu b-sabajnejn li nippreżentawx il-programm bħala l-istrument ewlieni għall għanijiet għal 2020 eh, l-Ewropa 2020 bħalli kieku ħannaħu 20 miljun ruħ mill-faqar għandna l-IRDF nafu li għanna l-possibiltajiet tal-Istati membri biex ikollhom interventi iktar strutturali kontra l-faqar. L-Istati membri għandhom iġu mħeġġa biex ikunu jistgħu jużaw u jaħtfu dawn l-opportunitajiet. Jekk inżidu l-ambizjoni u l-ambitu tal-programm dan jista' jimxi askapitu tal-programm tan-nies l-iktar vulnerabbli Jum huma l-grupp fil-mira ta' tal-programm. Nittama li fil-livell tal-Kunsill minn tal-inqas ikun hemm appoġġ bizzejiet għal proposta tal komissjoni biex ma tiġiġi blokkata u ħana nemnu li bidliet drastiċi żejjed għal proposta tal komissjoni mill-Parlament Ewropew jistaw jkollhom impatt fuq il-maġġoranza zaħira li hemm u delikata fil-Kunsill. Aħna rridu demokrazija taħdem imma bżonn li tkunu konxi dwar din is-sitwazzjoni komplessa u din id-diskussjoni m'għandix tintuża dwar kif wieħed jista' jidher bħala soċjali, jrid nkunu programmatiċi l-ewwel qabel kollox. Nafu x'inhu ma' diffikultajiet ewlenin li għandhom impatt fuq ir-rwol possibbli u l-impetu ta' dal-programm, pereżempju ma jistax ikun hemm xogħol irdupjar imma komplementarjetà mal-ISF, il-bażi legali, il-valur miżjud, il-valur għal-flusna, il-limiti budġetarji, il fatt li tkun ta' beneficju għall-utent taħħari u aħna naħsbu li f'dal diffikultajiet kollha l-Kommissjoni għamlet proposta bilanċata li tippermetti l-kontinwazzjoni tal-għajnuna tal-ikel għavolja l-budgetu iktar baxx u hemm twessih biżejjed mingħajr ma jkun hemm programm ta' ta' għajnuna l-ikel mim li daqsbajda żejjed mim li U għalhekk Bżon nsaħħu din il-proposta biex nejnu l-NGOs u l-partijiet interessati u l-oħra iżda rridu nqogħdu b'seba' nejn li ma noħolqux burokrazija żejda u mhux meħtieġa li tiswilna l-flus xorta waħda. Fl-aħħar nemnu li xi linji gwida mill-Kommissjoni għall istati membri dwar kif jistgħu jużaw il-fondi huwa meħtieġ u rridu niżguraw li l-flejjes jintużaw bl-iktar mod effiċenti u f'waqtu possibbli skont l-evidenza xjentifika preżenti fuq faqar estrem u faqar minn nies li batu ġuħ li m'għandhom saq fuq rashom, eċetera. Grazzi ħafna lil ħames esperti jena fil-bidu tal-iskambju tagħna għat li dan il kumitat mux se jistenna l-rizultat tal-vot fuq il-rapport ta' Sinjura Costello biex nkunu nafu li għanna maġġoranza favur il-font, għalix istamadux program sar font. Dana kollu xorta em limiti għal dak li aħna nistaw namlu naħseb li fil-ħidma tana għanna diffikultà naraw jekk aħna se namlu dak li għanna btit namlu ġifir nerġaw nwaqfu l-program kif kien qabel jew inkella inqisu il-proposta tal-Kommissjoni u il-kuntest li fih ħarġet il-proposta tagħha. Dana jidir li li jinkludi wieħed mill-aspetti tal-diskussjoni tagħna. Qed ngħid dan għaliex meta aħna nipproponu li il-finanzjament tal-fond eh, joħroġ mill-fond eh, ikun separat mill-fond soċjali Ewropew, naħseb dan huwa punt irridu niddiskutuh imma jena kważi konvinta illi hemm bżonn illi nollu nżidu l-budget ikkonsakrat għal dan il-fond. U eh, l-ideja li eh, tista tiġini f'moħħi dwar il-finanzjament eh, fuq il-pak ma jidhirlix li huwa huwa realist. U dak huwa li għamel dawn il-negozjati daqshekk diffiċli. Issa jiena niftaħ il-dibattitu u sissa mandi l-ħat imnizzel fuq il-lista tal-kellima għandi sur Ori, sur Serkas, mela, din til ftit ftit li dejn. L-ewel is-sur Ori. Köszönöm szépen, ix megköszönöm az előadóknak is kisċar Grazzi, grazzi mill-qalb lill-esperti kollha għal-prezentazzjonijiet tagħhom. Jekk fimt sew, intom għatantkom xi riservi dwar is-soluzzjoni li jew ikun hemm finanzjament parzjali jew inkella finanzjament totali tal-Parti tal-Fond Soċjali Ewropew. Jekk dak li għadkom kif għattu jiena naqbel ma dawn ir-riservi għaliex aħna il-ħin kollu qegħdin Nibza, waħna daw diġa semmejnijom dal-bizzat tagħna li xal madwar ħames darbit aħna infaqna il-flus kollha disponibbli fl-FSC u xorta għatem eh, talbiet ta' finanzjament għal programmi. Issa, fil rigward dak li jaħsbu dawk illi jaħdmu f'dan il-qasam u ma ma jridux illi dan il-finanzjament ikun palma kien qabel. Jiena ma naqbilx mal-problemi uh, fuq l-intervent eh, agrikolu u l-parallel li qed isir mal-għajnuna għall-ikel imma fil-fatt hemm bżonn illi naraw l-affarijiet fit iktar b'mod ċar, naraw x'inhi r-rabta bejn l-intervent agrikolu u l-għajnuna għall-ikel. Kien Kien hemm xi ħadd li qal li m'għandniex inħaltu lajnuna lil persuni l-aktar fqar u e, id-distribuzzjoni tal-frott u l-xejjex. Veru, minnaħa hemm e, eċċess u mill-band oħra hemm innuqas. Tkun e, ħaġa tajba li kieku naraw l-affarijiet mod iktar ċar. Huwa importanti illi inqajmu kuxjenza fost il-pubbliku fuq din il publiku eh, fuq din il-problema. Nerġa' nirringrazzja lil kellima kollha għall-interventi tagħhom. Grazzi, mela issa nistiden lill membri biex jagħmlu il-mistoqsijiet tagħhom is-Sur Serka sabat l-Onorevoli Hawken. Eh, Permita me. Grazzi, Signora President. Grazzi Nishtiq nirringrazzja l-ħames mistiedna tagħna għal dak li qalonna u għall opinjonijiet tagħhom u anke x-xogħol li għamlu madwar l-Ewropa. Dan jurina ċertu l-aspett uman f'mument fej jidher li mhux xaġa tas-soltu li dan l-aspett jintwera. Is-solidarjetà trid tintwera f'mument ta' kriżi ħalli bekk il-linja bejn ċiviltà u nuqqas ta' ċiviltà ma tebx għal xejn, ma tebx fix xejn u taħseb li li maħniex ċivili iktar bħala nies għalhekk nixtieq ngħid li aħna ninsabu fi proċess fejn hemm ħafna dubi meta narbtu dal-font ma l-ISM ma' l-ISF u aħna rridu niddiskutu fl-imkien ma'kom dwar il-futur ta' dan il-programm imma rridu nqisu fl-istess ħin id-diffikultajiet li kellna f'dawn l-aħħar snin. Nafu li hemm ħafna nies lesti li jirdu l-Ewropa f'ħakkatajn, anki jekk dan ifisser li jiġbet miegħu ħafna Ewropej oħra li jispiċċaw ibatu Għalhekk rridu nqisu l-bażi x'inhi li hija l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea. Mbagħad irridu naraw x'nistgħu nżidu mal-proposta tal-Kummissjoni biex inlaħmuha. Irridu naraw x'ser tkun il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, ma aħna ovvjament irridu nkunu kemm jista' jkun pragmatiċi minn ħatana. Għaldaqstant, ma nistawx nintilfu f'ħafna diskussjonijiet teoriċi. l-Onorevoli Harkin. Grazzi, President. Grazzi l-kellima, skużawni li kont ftit tard, tlift l-ewwel diskors, imma kont diġa tkellimt miegħek eh, fir-resto Kur u kelli laqa ftit ġimgħat laqa ftit ġimgħat ilu naf mitla tax-xogħol li tagħmlu. Tkellimtu dwar id-dinjetà u anke l-awtonomija tal-individwu Signora Hainsworth, eh, eh, semmitu kol flejjes zar, ammont ta' flus zar li jintuża mod intelligenti. Ma nafx kux possibli, ma forsi tistaw tkunu ftit iktar speċifiċi xi tfissru b'dan nifhem x'inhu ma nistqarrijiet tagħkom imma nixtieq ninnollokawhom mal-font li qed nitkellmu fuq illum. Mod aħjar. Naqbel jekk l-aħħar kellim li semma l-fatt li l-Stati membri għandhom bżonn linji gwida kif jużaw il-fondi, naħseb li jemmet nkunu ċari. Kommenti tiegħi marbuta ma' dan. Naħseb li rridu nuru valur miżjut reali Ewropew. Bira filgħaxija rajt opinjonijiet raġonati mill-Reichstag, mill-House of Commons u oħrajn kif nix nimxu b'dan xogħol. U dejat li fġew f'moħħi, per eżempju, kienu l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 u l-miri biex innaqsu l-faqar. Imma jekk naqraw dawn l-opinjonijiet taraw li anke speċjalment dak li jiġi mill House of Commons joqogħdu attenti kif jindirizzaw dan bir-reqqa. Fil-waqt li tikonna dan id-dibattitu u l-maġġoranza jekk mhux kulħadd hawnhekk jappoġġaw dan il-fond, dak li attenti dwar il-minoranza li qed tibblokka dal-punt imma rridu mmexxu daw l-argumenti fuq livell Ewropew, mhux biss fuq livell emozjonali. Jew il-kollega mill-Ungerija li jgħidu ma jistgħux laħqu mal-ħajja la jkollhom biex isaħnu d-dar tagħhom l biex ikollhom għaxja ta' lejla, u għalhekk naħseb li dan kollu importanti. Staqsejt dawn il-mistoqsijiet nixtieq li tortu dak li jettu ma' punti speċifiċi. Jekk joġobkom. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Cornelison mbagħad Karima Dali. Grazzi President, grazzi lil kallima għal tarif u l-opinjonijiet tagħhom. Naqbel verament ma dawk li jaħsbu li jridu iktar miżuri strutturali biex noħor ġennis mill-faqar. vera vera jiddispjaċini li nara li qegħdin f'din is-sitwazzjoni fejn issa isna ħan kontentaw b'dal fond żgħir biex ngħinu lil daw in-nies qed taparsi u ma neħdux il-miżuri soċjali tassu għandna nieħdu. Nafu s-sitwazzjoni korrenti x'inhi, jidik li u fl-opinjoni tiegħi l-iktar ħaġa importanti hija li dan fond ma jaqafx ħesrem l-ewwel ta' Jannar 2014. Dan fl-opinjoni tiegħi jfisser li rridu noqogħdu attenti għal font nerġa' naħsbuh minn ġdid, naraw kif ħan integraw u naraw li konna kompromess mal-Kunsill. Il-Kunsill huma kontra hemm mineranza li qed timblokka ma nafux eżattament kemm hija kbira imma probabbilment kbira biżejjed ħajkun kemm xejn diffiċli fil-fatt nimxu l-qoddim. Għalhekk irridu naraw il-kriterji ta' eligibilità u l-firxa tal-diviżjoni tal-flus kif jitqasmu. Nafu li hemm pajjiżi li qegħdin eh, jaħsbuha darbtej u jekk ma jkunx hemm min qed jieħu jekk ikun hemm pajjiżi oħrajn li ħajibdew jieħdu sem, da jfisser li ħajaqsmu partijiet tal-istess kejk. Allura, irridu naraw kif ħanejnu lil dawk il-pajjiżi li huma l-aktar fqar. Forsi wieħed mill-mistednin jista' jgħidilna x'jaħseb dwar is-Sur Ferrell dwar kif nistgħu nużaw dawk dan l-istrument għal dawk li m'għandhomx impik. Jekk wieħed is li jekk ma jkollokx impik jista' jkollok għajnuna l ikel u jekk ma jidħlux taħt il-kriteri m'għandhomx ida xej stramba. U għalhekk smajt, nixtieq ngħid li smajt mill-kollega fil-Parlament Nazzjonali fl-Olanda kellu dibattitu fuq dal-fond fl-istess ħin matana u s-Segretarju tal-Istat hemmhekk qalet li tista' tikkonsidra li tkun konstruttiva u tmur lil lin minn minoranza li qed tipprova tibblokka dal-fond forsi jkun fond ta' tranzizzjoni fej pajjiżi li huma dipendenti issa jistgħu jużaw dan il-fond u fi żmien seba' snin jonqos u jsiru ma jibqgħux jiddependu aktar fuq il-fond. Dan jisalva dal-fond minn tal-inqas issa u jkun hemm il-ħin biżejjed biex dawn il-pajjiżi jsiru indipendenti. Fuq il-Food Bank Ungeriża u tar-Resto Dekor Xieġri jekk dan il-font jiqaf ħesrem. Nifimkom li tixtiequ li dal-font jitkompla, imma xieġri jekk namlu dal li għadni kem semmejt biex nsalvawa minn tal-inqasa issa. X'nistgħu nofru bħala faċilitajiet jew affarijiet bħal loġistika, computers, eccetera ikun xikun biex bekk ikolkom il-possibilità li siru indipendenti mill-lajnuna għall-ikel fuq livell Ewropew wara seba' snin. Biex ikun tajnuna diskussjoni tagħna nistaqsi xieġri jekk il-Kunsill jimblokka dal-font u l-font ma jibqax jeżisti mill-ewwel ta' Jannar tal-2014. Signora Deli. Grazzi ħafna, Signora President L-ewwel net jiena rrid nirringrazzja lil kellima u eh, grazzi, grazzi għal eh, mod kif intom daqsek edin taħdmu tistinkaw biex salvaw dak li jista' jkun salvat mill-fond speċifiku għall-għajnuna fl-ikel. Eh, mobilizzazzjoni ta' ċittadini, jenti għandek raġun, Signora President, li anki jekk il-Komitat tagħna għandu fostom eh, bħala priorità l-esklużjoni soċjali għaliex aħna se noħolqu din il-pjattaforma għal ġlieda kontra il-faqar. Xorta waħda l-Istati membri għadhom ma femux li din għandha tkun priorità tagħhom ukoll U għalhekk jena kontenta u ħadd irruħ illi nisma' li hemm din il-proposta l-ġdida l-fond ġdid lajnuna hija meħtieġa imma kif qalet il-kollega tiegħi mhix biżejjed għaliex illum maħniex qed nindirizzaw il-kawżi strutturali tal-faqar u kif konna għadna fil- Eh, pjattaforma tal-ġida kontra l-faqar fl-istrateġija 2020 aħna rridu innaqsu bal-menu 20%, 20 miljon persuna illi qegħdin bħalissa jgħixu fil-faqar. Hemm modot biex nagħmlu dan, imma dan huwa diskors ieħor. Issa, fir-rigward tal-font Ovvjament jiena naħseb illi l-estensjoni ta' dan eh, ta' din l-azzjoni eh, hija uh, ħaġa tajba. Jiena kontenta li eh, n-nista li mandoċ fej juqodu qed jingħataw priorità għaliex għaliex jiena l-awtur ta' strateġija Ewropea favur il-persuni mandoċ fej juqodu imma din hija biss qatra eh, eh, f'baħar ta', imrar u ta' dwejja u tbatija. U dan huwa xogħol illi aħna hawnhekk fil-kumitat inna ngħidu lill-Kummissjoni ah, oħloq Eh, strateġija Ewropea favur dawn il nies m'għandhomx fejn joqogħdu. U l-istati membri jridu jagħtu wkoll ir-roadmap tagħhom. Mbagħad din id-dimensjoni trid tinżamm għaliex twieġeb għal emerġenza ta' kuljum u il, il, dawn il-politiċi salvaw il-ħajiet ta' ċittadini, zommu f'moħkom dan. Umbat, dwar il-PAK, il-Politika Agrikola Komuni, Illum qed naraw illi maċ em iktar eċċess fil-prodotti tal-ikel u l-Unjoni Ewropea tittaqdir wol taħħa fost oħrajn bħala regolatur fuq il-prezz tal-prodotti tal-ikel. U waħna bħala Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u koll eh, sħaqna mal-Kumitat Agri illi toħloq mekkanizmu biex il-prezz tal-prodotti tal-ikel ma jesplodux. Eh, mbagħad fuq livell deċentralizzat għandna nappoġġaw ukoll programmi ġodda pereżempju. Naħseb dwar programm fi Franza, programmi reġjonali li huma innovattivi, soċjali u favur l-ambjent bħal pereżempju uh, eh, fil-żona tal-Xarant dawn il-banek il tal-likel, l-agrikoltura lokali, permezz ta' il-grosses li huma solidari u eh, ikkunem għannijiet differenti sabiex il-persuni l-iktar fqar ikollhom aċċess għal ikel tajjeb għas-saħħa u ikkunem ukoll uh, stock ta' frottu ħaxix Aħna rridu li dawn persuni jieklu tajjeb għaliex inkella il reperkussjonijiet fuq is-saħħa huma enormi u għalhekk din il-ħolqa soċjali rridu n-saħħuha rabta bejn il-konsumatur u l-produttur. U dana ukoll permezz ta' appoġġ tal-agrikoltura lokali U dan il-mekkanizmu ġdid li qed eh, jinħolo jippermetti li l-banek alimentari jistaw joħolqu iva u jwaslu għall-inserzjoni soċjali u permezz ta' mekkanizmi tal-agrikoltura fil fiċinat li joħolqu tassew impiegi ġodda. Jiena nixtieq imur lura għal dak li qal is-sur Farrell għalinna oqodu attenti ejjew ma nitħlux f'dibattitu fuq il-karità għaliex din hija xi ħaġa li timmina s-soċjetà tagħna rridu niftakru li hawnhekk maħniex qed nitkellmu dwar karità, is-solidarjetà Ewropea ħafna iktar minn hekk. U da is-solidarjetà huwa dritt ta' li wieħed jgħix b'dinjità dan huwa dritt fondamentali li ċ-ċittadini kollha għandhom igawdu minnu. Issa, Signora President, inti għattu ukoll irridu iva jew le ikonna font speċifiku minn flok li din l-azzjoni titħol taqa taħt il-Fond Soċjali Ewropew. Jiena naħseb illi m'għandniex assolutament uh, ikkonna uh, illi minn dal-font ikonna 10% tiegħu li tintuża lek, 10% tiegħu tintuża l-min m'għandux fejju, joqgħod, għal-min m'għandux jiekol, eċċetera. Le, ma rridux illi jkun iframmentat dan Mbagħad ħaġa oħra li hija problema hija kwistjoni tal-kofinanzjament u sanala. Għaliex jekk per eżempju fi Franza wieħed jgħid li 15% mbagħad fil-Greċja 5% eh, peress li dan huwa kofinanzjament u aħna qegħdin fi żmien ta' politika ta' austerità se jkun hemm ħafna pajjiżi illi mhux se jisu din bħala priorita għalhekk dan il-flus iridu jmorru direttament lill assoċjazzjonijiet Issem riskju dejjem akbar illi u dan wa fin-negozjati. Fin-negozjati fuq il-budget għal dan il-font għal ġejjieni jekk aħna ma nżommux, anzi, mhux kif inhu imma nżidu il-font x'se nagħmlu. U din hija l-ġlieda illi rridu niġġieldu llum illi aħna nanticipaw, narawx se namlu jekk il-font ma jkunx jeżisti. Jina naħseb illi għamnek nistaw nipruvaw namlu pressjoni fuq il-Konsil. Grazzi, President. Eh, merci, madam Schröter. Grazzi, Signora Schröter. Ich möchte eigentlich nur eine sehr kurze Frage stellen an die Experten. Eva, Iva, mistoqsija malaj malajr, mistoqsija għall-esperti. Il-font kif kien sissa kellu budget fiss, imma mhux l-istati membri kollha huma jiformaw parti minnu kien hemm ċerti stati membri li daħlu f'din l-inizjattiva oħrajn le kien hemm ċerti stati membri li daħlu eh, allokaw xi ftit flus mill-pak għal dan il-font. Issa l-font il-ġdid huwa eh, eh, mibni b'tali mod illi kull stat membru se jkollu programm anki tra pajjiżi uh, onja bħal Ġermanja, bħal Renju Unit pajizi illi għandhom differenzi kbar li jeżistu bejn il nisfqar u n-nis sinjuri. Issa, jekk dawn li żewġ stati membri jkunu voluti wkoll, mela għalbqija jiena naħseb illi musib għaxejn għall-oħrajn għaliex il-fond huwa strutturat b'tali mod li l-istati membri kollha se jkunu voluti u peress li hemm dal livell li ta' kofinanzjament eh, fl-ISF se jkun hemm distribuzzjoni ġdida ġifieri l-affarijiet se il-flus se jitqasmu b'mod differenti u se jittieħdu minn dawk il-pajjiżi li sissa dejjem użawhom fejn hemm assoċjazzjonijiet illi diġà twaqfu li huma dependenti fuq din l-għajnuna Ewropea. Ġifieri dawn il-pajjiżi ma jirċievu xejn u eh, pajjiżi juħduhom pajjiżi fejn dal-problemi kienu qegħdin jiġu solvuti permezz fuq livell lokali, permezz ta' finanzjament reġjonali u lokali. U dawn il- issa dawn il- Eh, dawk li jistgħu jieħdu ikollhom eh, aċċess għal fondi Ewropej eh, se joħduhom. Jien għandi skrupli, skrupli serji fuq dan il-fond għaliex se joħroġ mill-ISF, mill-Fond Soċjali Ewropew. Ġifiri dak kollu li aħna ħdimna sbi għalih se jidħol font u se jintnefaq fuq affarijiet li sa issa dejjem ġew finanzjati fuq livell lokali. Un mbagħad se jkun hemm ukoll l-assoċjazzjonijiet karitatevoli nazzjonali u eh, ejjun nazzjonali ta' finanzjament ukoll. Uh, dawk kima l-assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet li kienu dipendenti fuq dan se jirċivu inqas flus. Mhux biss għaliex il-fond se jiċkien meta qabbel ma kifinu bħalissa, imma minħabba l fat li se jkun hemm ħafna iktar stati membri involuti fieħu seħdu sem fih dan se jfisser pereżempju illi il-Ġermanja il germania il ġermanja tirċivi 50 miljun fis-sena u r-Renju 38 miljun fis-sena. Jiġifieri il-flus eh, se jitnaqsu għal dawk il-pajjiżi illi s'ista diġà kienu qegħdin jirċievu il-flus u kienu jorbtu fuqhom dawn il-flus, ġifier il-flus se jittieħdu minnhom issa Sinjura Bauer. Grazzi, Signora President. Jiena nixtieq nagħmel din il-mistoqsija. Kif jaħdmu dawn il-banek tal-ikel? Imma jiena rajt ftit fuqhom imma xorta waħda uh, mhix nifhem liema parti jistgħu meċxu ta' dan il-programm kif se jaħdem dan kollu għajnuna eh, tal-ikel u kif tgħaddi minit għall-ieħor din l-għajnuna. Jiena naf li intom taħdmu bħala assoċjazzjoni fi programm ta' dan it-tip kif jista, wieħed jista jaħdem biss permezz tal-volontira, hemm xi kumpanija flima blima mod jaħdem bank tal-ikel. Grazzi ħafna, Signora Costello, għandek xi mistoqsija għall mistid tagħna? Tixtieq tagħmel xi mistoqsija lill mistid tagħna? Imma Iva, imma imma għandek xi mistoqsija partikolari li tixtieq illi l-imstidna tagħna jwiġbu għal xi mistoqsija partikolari? Iva, grazzi, Signora President. Jiena xtaqt sempliċement eh, nirringrazzja l-kellima l-interventi tagħhom u eh, il-mistoqsijiet li jiena għandi jorbtu ma l-amministrazzjoni ta' din il-proposta u nistenna bil-ħerqa biex nara l-emendi li ġew proposti u suġġerimenti dwar kif aħna nistgħu ntejbu dan il-programm. Naħseb illi wieħed mill-loqsma illi il-koll semmejtu huwa kif huwa ġestit il-programm. U jiena nixti eh, nisma x'taħsbu intom dwar il-ġestjoni tal-programm eh, kif inhu propost bħalissa meta mqabbel mal-programm kif kien bl-MDP. Naf li sar xi xogħol ta' semplifikazzjoni u eh, li kummissjoni tħoss li ħafna minn dak li qed jiġi propost se jserraħ moħħ ta' Eh, ta' kulħadd dwar il-burokrazija li semmit kemm il-darba. Jien nixtieq kun naf jekk intom eh, kelkom il-ħin jew opportunità li taraw naqra dawn l-affarijiet u jekk intom taqblux ma dak li qalet il-Kummissjoni dwar dan. Rajt u koll li kull wieħed mill-kellima qal illi huma imħasba ħafna u jixtiequ li l-programm ikompli Aħna wkoll f'dan il-kumitat nixtiequ hekk ukoll. Punt ieħor u għali jiena nishtiq għal darbohra nistaqsikom dwar e, twessiħ tal-ambitu ta' dan il-program jekk u xtej jindirizza u kol loqsma oħra u tipi oħra ta' deprivazzjoni materjali. Umbat dwar il-kofinanzjament, miżuri ta' kofinanzjament, u il-miri ta' dan il-programm għal deprivazzjoni tal-likel faqar tal-fost it-tfal u jekk intom għandkom xi kummenti dwar dan. Grazzi ħafna jiena naħseb illi il-mistednin tana semawom dan mistoqsijiet dak li ħasseb li li għalina qed nara il-limiti illi eh, fihom il-Kummissjoni faslet il-proposta tagħha imma Naħseb li hemm żewġ riski li se nidħlu f'loġika ta' font anki f'termini ta' kofinanzjament huwa diffiċli eh, li aħna eh, nissodisfaw l-anijiet li kienu dawk l-anijiet ta' bank tal-ikel u ma nafx li jekk wieħed iqis il-limiti legali li ninsaqanna kif tridu tqisu jew kif tridu jew kif tixtiequ li l-proposta l-Komissjoni kummissjoni tevolvi biex tqis dawn ir-restrizzjonijiet legali u fl-istess ħin uh, tippermetti l-programm li jkompli. Tieni mistoqsija. rigwarda il-twessieħ tal-kamp tal-applikazzjoni u tal-ambitu ma tibżawx illi uh, nitilfu mis-sustanza u illi l-kapacitajiet ta'kom ta' intervent eh, jiddajfu. Mela, bħal dejjem irridu nżommu għajnejna fuq l-arloċ, ma nafx hekk inxaw il-Kummissjoni li xtaqet tintervjeni f'dan l-istadju. Mela, il-Kummissjoni ikolla l-ok tintervjeni meta neżaminaw il-rapport ta' Sinjora Costello, jiena nixtieq kieku li nisimgħu it-tweġibiet tal-mistiedna tagħna Naħseb illi mhux se jkun faċli għaliex kien hemm ħafna mistoqsijiet u l-ħin huwa ftit. kull wieħed minnkom għandu ħames minuti, nerġaw nibdew uh, eh, ordni kontrarja. Jiġifieri l-ewwel se nibdew bis-sur Frik Spinewinge, ma nafx jekk affiċlek x'ismek, imma għal din l-organizzazzjoni eh, nazzjonali li taħdem ma nisim għandhomx fejn joqogħdu. Tajjeb, mela, s-sur Spinawinch jajt li se jitkellem fil-qosor, mistoqsija dwar il-miri tal-programm pajizi senjuri iktar minn pajizi eh, fqar u mistoqsija diffiċli biex nwiġbom minn perspettiva tagħna ħafna kellima qalu li kwestjoni ta' li n-nis ma' fej joqodi xi ħaġa li tħassibna ħafna u hija problema kbira fil-pajjiżi Ewropej kollha Jekk wieħed jiffoka fuq din il-problema, jekk wieħed jibda propju mill-qiegħ eh, tas-soċjetà, eh, naraw per eżempju l-flus qegħdin jintnef u mhux dejjem fejn hemm l-iktar bżonnhom hija eh, mistoqsija teknika imma anki diffiċli dwar il-twessieħ ta', kam, ta fejn se jintuża tal-ambitu ta' dan il-fond taħseb li tkun ħaġa tajba. Mux se nwessaw b'mod esagerat dan l-ambitu imma huwa se qed nistenduh u nwessawh b'mod li huwa xorta fattibli imma xorta waħda se jkollu impatt Eh, jiġifieri se jnaqqas ftit mill-ammont li kien allokat għall-għajnuna eh, l-ikel. Però hemm bżonn li jkun hemm iktar rieda tajba min-naħa tal-istati membri biex jaddottaw il- program sabiex imbagħad ikun hemm raġunijiet strateġiċi għalfejn kien hemm din il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea illi inwessaw l-ambitu. Kien hemm ħafna mistoqsijiet dwar kemm il-proposta se tkun prattikabbli Issa, dwar dawk loqsma l-ġodda, per eżempju, il-faqar fost it-tfal u il-nis il mandonx fej joqodu, naħseb il huwa possibli li jkun wieħed ikun prattiku, ma rridu kunu kreativi u kol l-organizzazzjoni li rappresenta jien u kol is-suġġeriet illi għanna nibdew nifinanzjaw l-startup packs waħda mill-ikbar eh, problemi li faċċaw in-nies m'għandhomx fejn joqogħdu li qegħdin eh, parti minn sistema qed jipprova qed jistennew li jkollhom fejn joqogħdu xi darba li la darba jkollhom fejn joqogħdu, xorta waħda ma jkollhomx eh, l-affarijiet essenzjali biex ikun jistgħu jgħixu waħedhom bħal pereżempju affarijiet biex isajru jew affarijiet biex innatfu jew żewġ biċċi ta' u għalhekk min illi jaf illi għandu eh, eh, jaf xandu jagħmel jinkludi f'pakket u jadti din lajnuna lil dawn il-persuni. Wieħed jista' mbagħad jara kemm jiswew dawn jista' eh, issib mezzi ta' kif jagħmel dan bl-inqas pejjeż possibbli Imma jekk wieħed jieħu l-parti tal-finanzjament irriservata għal persuni m'għandhomx fejn joqogħdu skont il-proposta tal-Kummissjoni, naħseb illi permezz ta' 25 miljun euro fis-sena tista' tilħaq parti kbira tal-dawn in-nies illi eh, m'għandhomx fejn joqogħdu li eventwalment isibu fejn joqogħdu u jkollhom biex jibdew. Jiġifieri jkollhom biex isajru, biex inatfu u jkollhom ftit amara biex jimlew il- eh, eh, darhom huwa possibbli illi biftit ħafna flus mill-font nkunu nistaw namlu xi ħaġa li tkun tassew importanti u rilevanti għal-menu anki fil-kontest tal-persuni li m'għandhomx fejn joqogħdu. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Jana Hansworth li hija s-Segretarju Ġenerali ta' Eurochild. Iva, grazzi. Jiena nixtieq nagħmel tlet eh, kommenti li mandom xjaqsmu mal-ġestjoni tal-programm imma l-ewwel net fir-rigward tal-estensjoni tal-programm għal li ġifiri inwessawħ u ma jibqax biss għallajnuna fl-ikel naħseb il-priorità tal-faqar fost it-tfal torbot u kol mal-priorità Ewropea fuq il-faqar fost it-tfal kem pala ħtieġa immedjata fost it-tfal imma anki bħala sforz biex aħna eh, infarku dan iċ-ċiklu ta' um, svantaġġi fl-Unjoni Ewropea u dan l-element tal-program irrit jiffoka fuq uh, ikel li għamel ġita s-saħħa u inklużjoni uh, fuq fu meta ta' żmien twila tal-tfal u taż-żaza. Mbagħad mistoqsija kif nistgħu nużaw dal-fond bl-aħjar mod bl mod intelligenti, kif nistgħu nużaw biex insaħħu id-dinjità tal-bniedem u naraw li dan ma jintużax bħala font karitattevoli imma xi ħaġa li tassew tagħtihom daqqatit. Il-proposta tal-Kummissjoni tajt ċar illi dan il-programm huwa komplementari u jatemmek biex isaħħaħ it-tisħiħ ta' drittijiet tal-bniedem, drittijiet ta' tfal u illi konċentrazzjoni fuq l-implementazzjoni li ġifiri dawk li jużaw il-font jistaw jużawhom ukoll anke flimkien ma' miżuri eh, akkompanjanti. Umbat kien hemm punt ieħor li semma dwar l-użu ta' indikaturi fuq f'dawk il-familji fejn ħadd ma jaħdem u kien hemm mistoqsija wkoll dwar dawn il-familji fejn ħadd ma jaħdem bħala wieħed mill-indikaturi biex eh, aħna nużaw dawn il-fond sar ħafna xogħol fuq id-deprivazzjoni materjali fost it-tfal għandna indikaturi ġodda mill-data silk illi aħna għannajnejna fuqa U din ukoll tkun utli ħafna li tkun inkluża u abbozz tar-regolament u niżguraw illi dawn jintużaw biex il-fond jintuża b'mod immirat kemm jista' jkun. Issa, dwar il-mistoqsija, xinu ir-rwol tal-banek tal-ikel fl-użu tal-fondi? Dawn il-banek tal-ikel u organizzazzjoni toħrajn jaħdmu biex eh, jorganizzaw u jamlu ġestjoni ta' tqassim u tal-ġbir ta' dan l-ikel madwar 500 organizzazzjoni ta' dan it-tip fl-Ungerija illi bis-saħħa tagħna jirċievu prodotti tal-ikel illi jistaw jintużaw fil-xogħol soċjali illi jagħmlu dawn l-organizzazzjonijiet. Aħna NGO, jiġifieri bla ebda eh, skop ta' liħ u aħna niġbru l-ikel u mbagħad wara inqasmuh. Issa dwar eh, l-alternativi oħrajn li għanna biex niksbu l-ikel fil-banek tal-ikel għanna għajn oħra ġifiri l-eċċess ta' ikel illi jaslinna mill- parti differenti tal-katina ta' likel u emmek u koll għatem potenzjal kbir biex dan l-eċċess ta' ikel jisir eh, għajnuna jisajntu tuża bħala għajnuna tal-likel. Aħna xorta waħda fl-Unjoni Ewropea tunnellati, miljoni ta' tunnellati ta' ikel li ma jieġix il-konsmatu jista' jintuża għal finijiet soċjali. Ġifiri, dan huwa wkoll responsabilità tal-banek tal-ikel li infittxu ejjun ġodda fejn hemm dan l-eċċess fejn l-Unjoni tista' tgħin naħseb rridu l-ewwel nifmu fejn hemm dan l-ikel eċċessiv aħna ma nafux eżattament ma nix data eżatta dwar fejn hemm eh, dan eh, l-eċċess tal-ikel u fejn hemm il-potenzjal illi nużaw dan l-ikel għal finijiet soċjali. Hemm bżonn ta' iktar kooperazzjoni bejn l-industrija tal-ikel, dawk li huma fil-katina tal-ikel awtoritajiet pubbliċi u NGOs illi qegħdin ukoll jieħdu sem f'dan ix-xogħol soċjali. Hemm ħafna prassi tajba proġetti żgħar li qed jiġu implementati madwar l-Ewropa li jistaw jintużaw f'pajjiżi oħrajn, situazzjonijiet oħrajn. Il-problema hi li sempliċement inni ħadd ma jaf bihom hemm nuqqas ta' informazzjoni. Kultant hemm ukoll politiki illi eh, jiblokkaw il-potenzjal li dan l-ikel eċċessiv eh, jew il-surplus eh, jintuża bħala għajnuna. Per eżempju, il-donazzjonijiet tal-food surplus Eh, jikun applikab titħallas il-VAT għalek il-kumpaniji jipreferitu jarmuħ u mill-li ittuħ karita. Hemm ċertu regolamenti illi jimblokkaw eh, dan li kell mill-li kun eh, użat mill-ġdijt li kun. U l-axar imma mux l-inqas, naħseb hemm bżonn li l-inqajmu kuxjenza fuq dan is-suġġett. Għalhekk aħna nixtiequ billi jkun hemm sena Ewropea li tkun iddedikata eh, għal eh, tnaqqis tal-ħela fl-ikel. U hekk imbagħad aħna nistaw forsi insibu ejjun addizzjonali li l-in minn dak li jista' jkun dan il-programm biex tassew nejnu u nittimaw il-dawk li huma fil-bżonn. As EAPN we approach this program. Pala EAPN aħna nieħdu perspettiva ta' persuni illi jużaw il-programm mhux dawk illi ħalquh il-programm jew ħadmuh il-programm. E, Unbat u koll perspettiva tal-persuni illi jimaneġaw il-programmi li għandhom perspettiva differenti. Dawk illi huma e, jgħidulna, aħna diġà ħsibna fuq f'dan ħames minuti aħna m'għandniex biżejjed ħin biex nirrispondu l-mistoqsijiet tagħkom. Tkellmu mal-organizzazzjonijiet illi iffaċċaw e, da' situazzjonijiet issa dwar il-budget jekk eh, il-parlament jaħseb illi jista' jkollna budget ikbar tajjeb wis nistgħu nużaw nużawhom tajjeb dal-flus, imma tistgħu intom realment kapaċi li tagħmlu dan dwar l-istrument legali. Naħseb li l-legalità issa hija ċara kien hemm konfużjoni imma se jkun diffiċli ħafna li dal-istrument jidħol fil-Fond Soċjali Ewropea li xirridu naqtu xjuħ, iż-żazax, it-tfal, irridu najtu natu għajnuna diretta, għajnuna materjali u dan jista' jsir permezz regolament tal-ISF ma naħsibx għaliex hemm bażi legali ċara għal-regolament tal-ISF. Ġifiri, jekk ma jkollok strument separat se jkunem riskju kbir illi dan ma jkun jeżisti xejn imbagħad. Wieħed mill-membri semma eh, l-20 fil-mija illi rridu naqsu mill-ISF biex nofquhom fuq il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Issa, jekk dana ma jsirx se jkun hemm telf kbir mela tagħmlux dan l-iżbal, aħna rridu illi dan l-20% tal-Fond Soċjali Ewropew illi jkunu flus addizzjonali. Dan huwa programm separat u l-bażi legali għalfejn għandu jkun programm separat hija ħafna iktar ċara issa. It-tieni ħaġa għandha x'taqsam mal-użu intelligenti ta' dan il-font Aħna nqissu li dan huwa punt ta' kuntatt ma' persuni li jumna vulnerabbli ħafna u dan il-ħin li konna kuntatt ma' dal-persuni għandna nużaw biex nintroduċuhom għal servizzi oħrajn l-iskema ta' dħul minimu, eċetera, eċetera. U dan huwa mod intelligenti ta' kif nużawh. Huwa mezz ta' kuntatt eh, mhux wieħed ta' qassam biss eh, li kellu daqshekk il-likel għandu jintuża bħala eh, xi ħaġa li tista' tiġbet il dawn il-persuni u tattirom u tinkludihom eh, f'sistemi u eh, fi programmi oħrajn. M'għandix ħin noqgħod nispjega iktar ġifiri dak ridna nfissru illi jintużaw dawn il-fondi b'mod intelligenti. Aħna qrajna wkoll l-opinjonijiet raġunati tal-House of Lords u fil-Bundestag. U dan dejjem jaslu għal kwistjoni ta' sussidjarjetà. Wieħed ma jistax issolvi il-problema tal-ġuħ illi hemm fil-problemi Ewropej kollha fil-pajjiżi Ewropej kollha b'dawn il-flus huwa biss kontribut biex kif aħna nistgħu nuru s-solidarjetà tagħna imma anki biex nitalmu għalhekk huwa importanti l pajjiżi kollha jkunu involuti għaliex għandna nkunu nafu għalfejn il-ġuħ qed jiżdied fil-pajjiżi tagħna. X'nistgħu nagħmlu bil-iskemi ta' tħul minimu fil-pajjiżi biex niżguraw li ma jkunx hemm ġuħ u l-Ewropa x'tista' tagħmel biex tieħu approċċ iktar sistemiku. Aħna rridu li kull pajjiż jiffaċċa r-realtà u li l-pajjiżi kollha jitalmu minn xulxin. Ħadd ma jaf jagħmel kollox b'mod perfett, ejjew nitalmu minn xulxin dwar modi l-iktar intelligenti kif nindirizzaw dal-problemi. Nitalmu minn xulxin għalfejn qed jiżdiedu dawn il-problemi dak illi għalet il-Sinjura Cornelsen huwa eh, importanti ġifiri eventualment ma tispiċċa dipendenza fuq dawn il-programmi. Imma jekk aħna se nibqgħu sejrin kif aħna sejrin, kull pajjiż se jkun iktar u iktar dipendenti minn hawn ħames snin oħra ejjew naħdmu flimkien biex naraw xirri tisir biex din id-dipendenza tispiċċa fil-ġejjeni u kif ikonna sistemi ta' protezzjoni soċjali li jaħdmu waħjar fil-pajjiżi tagħna. Dan kollu nistgħu niksbuh permezz ta' dan l-investiment żgħir li mhux se jieħu responsabilità tal-istati membri, imma se jgħinna bħala Ewropa naħdmu flimkien, nimxu flimkien f'din id-direzzjoni u um, fil-fatt li nbidlu direzzjoni li qbadna sissa dwar il-minoranza li qiegħda tibblokka. Iva, Ir-realtà minn dak li aħna nafu u mhux dejjem faċli wieħed jifhem dan kollu minn negozjati għax wara kollox hekk huma hekk negozjati. Imma eh, jekk il-pajjiżi l-kbar par-Renju Unit u l-Ġermanja qegħdin jibblokkaw hija bażi kbira għall-imblokk. Jekk wieħed minn dawk iż-żewġ pajjiżi eh, ma jimblokkax, l-affarijiet ikunu iktar faċli fil-Germania kienu jgħidu aħna konna najdu namlu hekk u dik ma kinitx prassi tajba u issa m'għadniex namlu hekk. Tajjeb pwes, Iva, aħna nixtiequ li dan ma jeżistix, aħna nixtiequ li ma kienx jeżisti, imma issa il-banek tal-ikel qed e- il-talba fuqhom il triplat għall taħħom. tagħhom. Ejja kunu ftit pragmatiċi. Unbat fuq l-amministrazzjoni xoħut mill-ponti li aħna qegħdin nagħmlu huwa biex nippruvaw kif nistgħu nkunu iktar strateġiċi, kif nistgħu naslu li jkun hemm iktar talim Aħna nixtiequ li l-Parlament ukoll jinvolvi ruħu permezz ta' ħafna programmi organizzazzjonijiet li qegħdin jaħdmu fuq kwistjonijiet ta' faqar u esklużjoni soċjali li n-numri tagħhom qegħdin anki anki l-fondi tagħhom qegħdin dejjem jitnaqsu kif nistgħu aħna nagħmlu dan kollu eh, permezz uh, u uh, Iva hemm bżonn illi inħarsu l-indipendenza tagħna imma għandna mnejn ma nibqgħux neżistu minn ftit żmien oħra. Hemm teknikalitajiet imma hemm gruppi ta' esperti illi jafu iktar kif jaħdmu fuq dawn il-problemi ta' fondi u għandhom soluzzjonijiet joffru. Euh, merci, dernier intervenant, Olivier Bert. Grazzi ħafna. Kellim li mis. Ija, mux fort faċli li nwieġeb għall mistoqsijiet kollha. Issa dwar eh, l-FSC biex nkunu ċari aħna nafu il-ħriġna mill-pak ma anki jekk naħsbu li sa' kemm ikun hemm eċċess mill-pak illi qegħdin jonqsu iva però jistgħu għatem naħseb għad baqa eċċess tal-ikel. Naħseb illi rridu nipproponu illi dan il-fud l-ikel eċċessiv imur jingħata lil dawk li l-iktar għandhom bżonn imma rridu nifmu illi aħna ma nishtiqux illi noħolqu kompetizzjoni bejn l-assoċjazzjonijiet. Aħna assoċjazzjonijiet umanitarji maħniex qegħdin hemmhekk biex nġildu ma' xulxin u il-programm tiegħi aħjar minn tal-ieħor, il-kawża li qed niddefendi jieni iktar nobli minn dik tal-assoċjazzjoni l-oħra. Naħseb għalhekk hemm bżonn li jkun hemm font speċifiku bil-priorità tiegħu li tkun l-ikel anki jekk joffri per eżempju problemi baw, prodotti bażiċi li dawk li m'għandhomx fejn joqogħdi xi ħaġa li diġà bdejna nagħmlu aħna. Issa dwar l-ammont. Ovvjament dan il-fond se jkun miftuħ għal 27 stat membru qabel mal-20 li huma voluti fih illum. Eh, zewċ 2.1 eh, biljuni meta l-ekwivalenti huwa 3.5 biljun euro Issa jiġifieri se naqsu b'nofs għal pajjiżi illi illum eh, qegħdin fih dan il-programm dan serċu pereżempju pajjiż bħal Franza u l-istati l-oħrajn li huma eliġibbli se, sej l-ammont li rċivu se jitnaqqas b'nofs. Imma diġajna minn ħames meta qabel ma' ħames snin Eh, komplew naqsu dawn, per eżempju l-unika assoċjazzjoni illi nħossi bajjien, aħna rajna illi eh, eh, l-ammonti ta' persuni illi aħna nitrattaw maħom u zdiet bi 35%. Ovvjament, anki l-ammonti li dawn jikolla jirċivu tnaqqas. Diġa l-assoċjazzjonijiet edin iħossu il-nuqqas, edin jamlu appelli kontra l-ħela, appelli biex eh, jirċifu għajnuna minn dawk li jistaw jajnuhom. U huma qegħdin jagħmlu tajjeb għal eh, jamlu differenza għal dak li jonqos wara li jirċifu lajnuna mill-Unjoni Ewropea. Issa, jiġifieri jekk fl-2014 dal-programm jieqaf se jkun hemm ħafna uh, ikliet inqas, ħafna iktar nies li qegħdin jieklu. Dan xi fisser jiġifieri mijiet ta' eluf ta' persuni li huma eh, li kun qed iktar aħna m'għandniex soluzzjonijiet maġiċi. Jekk il-flus jonqsu, it-tbatija se tikber. Anki it-naqis b'nofs eh, laqas ma nistaw eh, naċċettawa għaliex aħna ma nistawx nġibu n-nofs liħor aħna. Fu il kif se jaħdem dan kollu? se jkun hemm kofinanzjament mill-istati, irridu naraw jekk ċerti stati membri għandhom xil-mezzi illi jamlu dan il-kofinanzjament ma forsi ċerti stati li għandhom diffikultajiet kbar bħalissa jistaw ikunu eżentati mill-kofinanzjament biex nizguraw il-dam ma jkunux esklużi mill-programm dawn huma l-istati propju li huma l-iktar f'għada fraġli. Umbat li ma jkunx hemm regolamentazzjoni li tkun komplessa wis għaliex l-assoċjazzjonijiet tagħna mhumiex eh, assoċjazzjonijiet ta' managers alla volja aħna eh, nagħmlu ġestjoni tal-fondi, imma dawn huma volontira qegħdin hemmhekk biex jgħinu lin-nies u mhux biex joqogħdu jikkompilaw dossiers u eh, r-rwol tagħna mhuwiex dan għallek evitaw illi dak illi jem fl-FSC li kunem hemm prefinanzjament u finanzjamenti fuq il-proġetti, naħseb illi hemm istituzzjonijiet bħal per eżempju l-uffiċċji agrikoli li kontraw, jikkontrollaw il-dawn il-fondi. Uh, kemm ilu jeżisti dan il-fond qatt ma kien hemm abbużi, ġifieri tridu tafdaw il dan il mekkaniżmu ta' kontrolli uh, li jsiru wara u mhux qabel għaliex eh, dan propja jiparalizza l-organizzazzjonijiet tagħna. Għandi baqa l ħafna xinajt imma niqafawnek. Merci beaucoup, merci à nos euh, cinq intervenants. Et je donne la parole à notre rapporteur Albert Costello. Grazie ħafna. Hanna, di le microphone l-Sinjura Costello ħalli tkun tista' tagħlaq din id-diskussjoni. Grazzi ħafna President għal darba ħer nixtieq nirringrazzja l-organizzazzjonijiet tal għattandaw u tal-input tagħhom illum li kien ta' valur partikolari u nixtieq intenni wkoll il-punti ta' Sir Jerkis u għal ħidma importanti li inti tagħmel fil-komunikajiet u mal-komunitajiet. Nixtieq nirringrazzja l-membri għall input tagħhom jiena naħseb li l-iskambju ta' femijiet li kellna eh, kienu utli Em, numru ta' punti li ħarġu jiena naħseb li ħaġa utli li nippruvaw aħna e, naċċu taqsira tal-affarijiet li ntqalu. Punt importanti qed nitkellmu dwar font ehm, ammont żgħir ta' flus, mhux qed nitkellmu dwar odda sabiex niġġieldu l-faqar eh, din ma tagħtix din il-pjattaforma ma' xorta waħda qed nitkellmu dwar stqarrija importanti ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea ma' dawk li qed ibatu eh, il- deprivazzjoni eh, estrema qed nipruvaw aħna ntaffu l-faqar b'xi mod imma mod żgħir mhux qed ngħid dan il-fond se jiġġieled il-faqar jew il-kwistjonijiet li għandhom x'aqsma l-faqar jiena naħseb li dan huwa punt importanti Jena nishtiq nifraħ l-organizzazzjonijiet, u specialment dawk l-organizzazzjonijiet li jena l tajt maħħom jena eh, il-ġemma l-oħra Strasburgu zort eh, u l-tqajt ma' nis, jena konċja tal-fat li il funt anka kifinu palissa eh, waftit imma inti tistaw tużaw il-finanzjament li irġivu u tistaw tużaw il-donazzjonijiet, il-volontira, il volontira jew inkella ma' eh, prodotti oħrajn u dan huwa importanti ħafna. Issa dwar xi ħut mill-kwistjonijiet li tqajmu pereżempju jekk qed nitkellmu dwar iksur ta' sussidjarjetà u l-bażi legali naħseb li nistgħu ngħidu li għandna bażi legali xara għal dan il-programm u dana jikkonforma ma' dak li għandna fi trattat u l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni fl-interess ta' ċittadini tagħha u kif ukoll li jikkonforma mal-miri li għandna fl-Istrateġija Ewropa 2020 u eh, Iva għalek għanna bazi legali, iva nista nifem it-ħassib eh, tal-organizzaturi u l-membri esprimaw għonek brabta ma' level ta' finanzjament li huwa disponibli f'dan il-programm u sfortunatament l-aħbar il-ħazina li dan il-komitat ma' jis ma jistax eh, dan jħares mod automatiku għal zida fil-budget imma xorta waħda se adottaw l-opinjoni li għandkom u se nużaw l-influenza politika tagħna meta nistgħu Eh, sabiex naċċertaw li l-font li jkun hemmhekk ikollu il-livell minimu u se jkun tajjeb u jaħdem fil-prattika u dwar il-kwistjoni brabta mal-kofinanzjament jiena naħseb li hemmhekk dan huwa qasam li nistgħu nistudjaw u għandna nippruvaw nitkellmu mal-Kummissjoni l-Kunsill u eh, diġà nafu li Eh, inti eh, qed tuża dan il-flus addizzjonali dwar li SF iva jiena naħseb li huwa importanti li dan il-font qed naġġel jena. Skużani ċer, xsibt li kelli ħames minuti. Brabta mal l-ISF, Iva jena nemmen li huwa importanti li kolna li danna jkun strument separat ta' finanzjament u aħna tkellimna dwar l-estensjoni tal-ambitu u l-importanza eh, umbat dwar il-pajizi xadow il-level ta' amministrazzjoni. U naraw il-Kummissjoni għalet li se nitkellmu dwar dwar il-level ta' amministrazzjoni sabiex nippruvaw li l-burokrazija tinżamm. it tallim, Iva, dana miżura ta' komponent li tista' tintuża, tista' tkun hemmhekk waqt li Iva kien hemm talba sabiex forsi ma jkunx hemm biżet hemm demendi f'dan il-programm għax huwa programm tajjeb. Jena naħseb li hemm kif inti stess qed hemm osma fejn nistgħu aħna eh, nagħmlu Iva għajna ma' shadows, issuna beres qed ehm, twaqqaf il- kellima dwar id-diskussjoni parlamentar mhux se niddiskutu dan hawnhekk nixtieq fakkarkom dwar l-iskeda ta' żmien li nistudjaw fil-21 u 22 ta' frar. Emendi se jkollhom bżonn jiġu mresqa għax eh, rridu nimxu man negozjati budgetari ġifiri għanna sittijiem sabiex nresqu l-emendi sa' 26 ta' frar. Umbat il-vot ħajsir fil-plenarja ta' pri. Remerci infiniment nous cinq euh, invités. Euh... Nishtiq nirringrazzja il-ħames mistidna tagħna nixtieq eh, niskuża ruħi għal fatt li Iva, e, dina kien diskussjoni maġna, xej frustranti, ma kien elementi importanti, utli li kollok eh, l-input mm, specialment tar rapporter U rapport sal-20 ta' frar Eh, dawn l-elementi ħajġu konsidrati, ġifiri nħallu l-affarijiet hemm u ngħaddu għal punt 16. Prezentazzjoni tal-programm ta' ħidma tal-2013 tal-Aġenziji li ġejjin l-Aġenziji l-erba l-Aġenziji se naddi l-mikrofonu l-Viċi President l-ewwel prezentazzjoni Sinjura Elicek fisem l-Aġenzija Ewropea s-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Ħana dilek il-mikrofonu għal-prezentazzjoni, seba' minuti. Thank you very much uh, and thank you for the invitation. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjak għal din l-istedina u li għandi din l-opportunità sabiex nippreżentalkom l-opportunitajiet nixtieq jiena nagħtikom deskrizzjoni tal-tletta punti strateġiċi li qed naħdmu fuqhom qed nitkellmu dwar l-2012-2013 u li lin minn dawn u nibdew bl-ewwel slide dan is-slide għandu x'jaqsam mal-kampanja li l-posta xogħol ikun post sigur organizzajna dan mill-2012 u 13 u li nqajmu l-koxjenza dwar is-sigurtà u s-saħħa u e, li fl flimkien għal prevenzjoni tal riskju il-kampanja qed tiffoka fuq it-tmexxija għal parteċipazzjoni tal-ħaddiema u qed nimmiraw li nħedġu li top managers mod attiv e, i kolom xi qasmat naqis tar-riskju jħeġġu l-ħaddiema u rappreżentanti tagħhom u partit interessati oħrajn sabiex jaħdmu sabiex inaqsu r-riskju. Nista' ngħidilkom li sissa din il-kampanja kellha suċċess għalkemm iva suġġess huwa ġenerali irna xilna niżviluppaw il-materjal. Grazzi. L-slides dawna tibqaw l-istess. no, I did. I did, yeah. You have to push for a while. I push for a while. Um, maybe to use the seven minutes. Uh, oh yes, that's it. That's the campaign. Nizam kolla daw seba minuti mela din l-kampanja żviluppajna aħna dan il dokument fi 24 lingwa u inkludejna firxa ta' pubblikazzjonijiet l gwida pratiċi flyers, eh, fuljetti, posters differenti u ġi apprezzat dan fuq il-level tal-istati membri u dan kien marbut mal-ħidma tal-managers mal-ħaddima rappresentanti u dan għamilni flimkien mal-Business Europe u il- il-Federazzjoni ta' Trade Unions Europa u ovvjament assamna l-materjal kollu l-istati membri u jiena naf pers li jiena parteċipajt f'ħafna minn dawn is-seminars u l-konferenzi li l-maġġoranza tal-istati membri huma attivi. kellna żewġ rounds ta' reklutaċ fuq livell Ewropew u aħna ferm kuntenti li nistgħu ngħidu li issa hemm 85 imsieħeb uffiċjali li qed jappoġġaw u jippromuovu is-suġġett u din il-kampanja fuq il, il um, li l-posta xogħol ikun uh, wieħed sigur u hemm ħafna organizzazzjoni differenti li huma voluti u aħna wkoll dejjem organizzajna l-premju għal prassijiet tajba u issa għandna 50 l-applikazzjoni mill kważi l-istati membri kollha u mbagħad kien hemm proċedura differenti u issa għandna 10 li ġew premjati u soluzzjonijiet oħrajn fuq livelli tal-kumpaniji u xaġa pozittiva li l-intraprizi iżżaru anka mikro parteċipaw u is-summit dan ħajseħ bilbawo f'Novembru tal-2013 u dan organizzat fl-imkien mal-Presidenza Litwana tafu li diġa bdejna norganizzaw il-kampanja li mis li kuna is-saħħa fuq il-post ta' xol taħt iġifiri it-titlu sabiex nejnu li dawn il-postijiet ta' xol kunu menar stress u dan marbut mal-ġestjoni tal-riskju psikosoċjali fil-kumpaniju u irċevejna ħafna input mill-istati membri l msieħba soċjali ġifiri apprezzaw li qed naħdmu fuq dan is-suġġett. It-tieni Nixtieq issa eh, nqajjem punt ieħor, it-tieni punt l-iżvilupp tal-valutazzjoni tar-riskju online ojra għal eh, intrapriżi Zaru mikro u aħna bdejna din l-attivitajiet din l-attività sentejn ilu u issa jidher li iktar stati membri qed jipparteċipaw fl-iżvilupp tal- ojra tagħhom fuq livell nazzjonali fuq livell tas-setturi u issa aħna wara li evalwajna l-affarijiet, issa aħna wettaqna u kol valutazzjoni ta' kem dan jista' jiġu użat fil-ġunju tal-2012 u issa se nimplementaw żviluppi ġodda u ovvjament se nkomplu nevalwaw. L-użu ta' dan l-istrument prattiku fuq l-internet u issa ninsabu f'sitwazzjoni li issa diġa firmajna disa memoranda sa ftejim ma l stati membri u hemm ħafna iktar stati membri li qed jiddiskutu dan il-punt ġifiri sabiex nużaw u nintroduċu dan l-istrument fuq livell nazzjonali. Għalhekk jidher li eh, dan huwa effett domino iġifiri fejn hemm ħafna iktar stati membri li qed jinaqdu u aħna qed nikkollaboraw ukoll mal ehm, l-istituzzjonijiet nazzjonali u mill-inqas minn setturi u l-imsieħba soċjali qed jikkoperaw u jiżviluppaw il-lojra tagħhom. Aħna pala l-Aġenzija ovvjament qed nappoġġaw li jkun hemm iktar żvilupp u se qed nagħtu it-taħriġ u e, l-għajnuna lill komunità ojra fl-Ewropa. U ovvjament kwestjoni importanti li dawn l-odot jiġu zviluppati flimkien ma l-imsieħba soċjali fuq livell nazzjonali tal-Unjoni Ewropea. Aħna tinħeġġu l-Istati membri sabiex jużaw il-finanzjament u aħna sen asmu u niżviluppaw il linji gwida tal-ewra għalli bekk l-Istati membri kunu jistow jużaw il-possibiltajiet ta' fondi sabiex jizviluppaw l-ojra fl-istrument attiv u bħala l-aħħar qasam dan huwa marbut Għonek. Mela t nitkellmu dwar il-proġett li aħna bdejna fuq eh, il-ħaddiema iktar anzjani u eh, s-saħħa fuq il-post tax-xogħol tafu li bdejna din l-attività ta' żewġ miljun euro. Qed naħdmu fuq il-proġett li se jagħti rapporti differenti se nagħlqu bi konferenza fl-2015 u eh, aħna se nesploraw u nevlalwaw l-affarijiet li qed isseħħu minn perspettiva differenti fuq il-livell tal-istati membri u fuq il-livell tal-post tax-xogħol u se ngħinu li jkun hemm l-iskambju tal-aħjar pressi lodot ukoll u ovvjament ir-riżultat ħajkun rapporti konklużjonijiet sejbiet u flimkien ma' DG impig ikunu nistgħu naħdmu fuq dawn u natu iktar rekomandazzjonijiet li l-Parlament Ewropew jiena naħseb li din it-tema diġa smajna dwara fil-ħodu ġifir nistudjaw strateġiji u programmi li jistaw itejbu kem dana jista jaħdem fil-prattika mod ġenerali u speċjalment għal dawk. Il- ħaddim aktar anzjani pala l-aħħar kumment aħna fl-aġenzija aħna bdejna naħdmu fuq l-istrateġija interna, eh, l-istrateġija tas saħħa s sigurtà interna, kien hemm mill-bord tagħna f'Deċembru qed nittamaw li jkollna adozzjoni tal-istrateġija fl-istrateġija tal-Aġenzija fl-2013 u ovvjament dana ħajkun input enormi u ħajkun hemm kooperazzjoni mal-Kummissjoni u u dana ħajibdow jibdew qed nittama' Eh, l-istrateġija Ewropea u għalek aħna t-natmu fl-imkien, ovvjament fl-imkien ma l-istati membri tagħna differenti kif ukoll mal-Kummissjoni. U forsi nistan nwieġeb iktar tard imma xtaqtina inwieġeb għal mistoqsija dwar il-ftejm tagħna fuq is-sede iva qed qed nippruvaw aħna niksbu ftejm fi Bilbawa gvern u għaless li firma qed naħdmu fuq test bażiku imma bħala ftehim internazzjonali dana jieħu e, iżmin sabirx il-firmem kollha. Jerġgħu lura l-Aġenzija. Ningrazzjakom għall attenzjoni tagħkom. Um, Grazzi ħafna Sinjor Slatrek. Issa senna di l-mikrofon sur Christian Lettermeyer, il vici Direttur ta' Sedefop. Sedefop. Grazzi ħafna, grazzi President, membri distinti tal-Parlament, sinjuri, nixtieq nirringrazzjakom Nirringrazzja l-Parlament Ewropew b'mod iktar speċifiku l-Kumitat tal-Olimpijek għall-Kooperazzjoni tajba li kellna fl-2012. Kif intkom tafu iċ-ċentru beda proċedura oħra għal reklutaġġ ta' direttur ġdid eh, ek eh, minħabba l-fat li iż-żewġ proċeduri preċedenti minn kajja l-isforzi tagħna dawna waslu għall-ebda riżultat nixtieq jiena nippreżentalkom u nintroduċikom is eh, sinjor Turkel li ġiet eh, maħtura bħala mm, direttur temporanju. U dwar is-sedofop iva sar ħafna progress imma għatem xi affarijiet li ma ġewx konklużi u hemm iktar dawmin minħabba is-sitwazzjoni ġeoloġika li qed wasal għal diffikultajiet Eh, għanna problemi strutturali fil-bini u eh, nota dwar il-ħidma fl-2012 u kien hemm il-pjanijiet tal-2013 u mbagħad iktar eh, rapport iktar dettaljat u l-programm annwali ta' ħidma tal-2013 daqt ħajkun disponibbli fuq is-sit elettroniku tagħna il-grupp il-programm ta' ħidma tal-2012 kien hemm implementazzjoni pożittiva u aħna nfaqna il-kontribuzzjonijiet tal-Norveġa l-Izlanda għal snin preċedenti l-Qorti tal-Awdituri tal-Buna namlu dan ġifiri dawn riservi ma baqawx hemmhekk u li l-verifiki eh, dawna konfermaw li ċentru huwa legali u qed jaħdem b'mod tajjeb. Fl-2013 il-ġlida kontra l għad fost iż-żaza irrid ikun hemm ukoll ġestjoni aħjar bejn il-ħiliet meħtieġa u il-kwalifiki u irrit e, ikun hemm ukoll iktar flessibilità fil-livelli differenti tal-edukazzjoni dawn jibqgħu parti mill-politika tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ħidma ta' sedefop. Nixtieq nfakkarkom li dwar dan it-test id-distribuzzjoni qed isegwi 40% binqas kwalifikati e, u e, sa' 15% kwalifikazzjoni medja u mbagħad 10% kwalifika għolja. U issa għanna imma bidla 40% ta' dawk li għedin għandhom eh, edukazzjoni ta' università unbat fuq il-livell Medium għanna 50 unbat 15% bi kwalifiki baxxi u għalek jisim bidlu eh, dawn l-affarijiet ma' il-kondizjonijiet għal tkabbir u l-kompetitività tal-Ewropa dawna rridu noħol għom. Imma l-affarijiet li nbidlu wkoll l-istruttura ta' dawk li qed jieħdu sem u Aħna għanna bżon li konna miżuri speċifiċi eh, ta' pajjiżi partikolari sabiex intejbu u namlu possibbli għal dawn sabiex jitemmu bi kwalifika medja. Pala eżempju, fl-Austria għal dawk li jitlu f-apprenticeship għandhom 14 sena, fl germania eh, l-età medja eh, il-fuq mis-16 sena. Għalek, mm, mela issa naslu għal punt li aħna rajna, ek kifet nistudjaw il-qata fost iż-żazax <laughs> li tal-in fuq il posta xol xogħol jagħti valur partikolari aħna rajna fi segwitu fil-monitoraċ tal-Communicate Brush li Iva ħadu azzjoni il-pajizi u dan l-aħħar rajna f'Deċembru il-bidu tal-lejanzi bilaterali fuq l-apprenticeship u MOU ġi firmat bejn Ġermanja u sitt pajizi oħrajn. U sedefob ġi mitlub sabiex jagħmel il-monitoraġġ ta' koordinazzjoni ta' attivitajiet u l-Kummissjoni involuta wkoll. U l-Kummissjoni se tipprova tibni fuq dan fuq din l-Alleanza Ewropea li tista' tindirizza dawn il-problemi u sab tipprova wkoll tagħti parti minn soluzzjoni għal eh, livelli vera u li inta għad fost iż-żgħażagħ li qed naraw f'ħafna pajjiżi, pereżempju 50% f'ħafna pajjiżi. Mbagħad hemm bit ġodda fuq eh, eh, ċentru fuq Sedifop speċjalment għat ħejja u eh, fl-2013 ħajkonu għet naħdmu fuq dan u mbagħad stħarriċ u kol fuq minni ħaddem u se nkunu involuti fil-panorama tal-ħiliet u għet serħu fuq sedda fuq sabiex natu xieda sabiex il-semestru rafu jirġi appoġġatu sabiex monitorjaw il-koll il-proċess tal-Kopenhagen u namlu segwitu tal-rekomandazzjonijiet tal-kull pajis individuali Is-sena l-oħra jiena semmejt li qed nippruvaw namlu li nistgħu sabiex infadlu eżempju li jiena tajtkom nippruvajna aħna naqsu u nesperimentaw ukoll u punt interessanti forsi din kienet idea u l-oħrajn nista' nużaw Skype sabiex nagħmlu l-intervisti. Imma mbagħad hemm is-sitwazzjoni jekk iċ-ċentru jitlob għall appoġġ tagħkom, għall appoġġ tal-Parlament, għal ehm, ħtiġijiet addizzjonali ta' rizorsi li għandna. U dawn qed jiġu diskussi mal-Kummissjoni u l-Bord ta' Gvernaturi ta' Sedofop u ehm, dana ir-rapport meta um, nikkonkluduh. Umbat, ħanressaq id-dokument lilkom. Grazzi ħafna Sur Langmae. Issa sena din mikrofonu l-Sur Juan Menendez Valides, id-direttur ta' Eurofund. Għandek il-mikrofonu. Thank you very much and good afternoon to everyone. Not sure if the slides are... Grazie ħafna, ma nafxek slides, għet jaħdmu jew le. dina sena speċjali għal Fondazzjoni Ewropea għat tip tal-kondizjonijiet tas saħħa u sigurtà fuq il-posta xogħol fl-2012 aħna eh, waqafna il-programm ta' erba' snin u ehm, Europe at Work Better Life and Opportunities for issa se nibdaw eh, programm ġdid għall erba' snin 2013-2016 eh, minn kriżu għal semaw dejjem l-irkupru li kunem politiki iktar informati, informati aħjar għall l-Europa iktar kompetittiva u ġusta. Nishtiqu niprezentaw dan u u kol il-ħidma li saret u l-bidu ta' dan il-programm tarba snin hemm il-kwistjonijiet tal-programm tarba snin hemmhekk u meta titilqu barra minn din l-awla tistgħu intkom tieħdu fuljet jekk tixtiequ. Se nkomplu naħdmu ovvjament f'dawn loqsma fejn għandna rfin espert u se niżviluppaw e, fejn viżulpajna l-ħidma tagħna f'dawn is-snin reċenti l-kundizzjoni tax-xogħol, id-dialogu soċjali, il kundizzjonijiet ta' xin kif ukoll bidla strutturali u strutturali mill-ġdid. Aħna u sen, għamilna sen komplu nibbażaw ħafna mill-xoltana, mill-attivitajiet tagħna ta' monitoraċ, ħafna minnkom familjari ma l-tlet servizzi Ewropej li qed immexxu eh, l-istħarriċ dwar il kondizjoni ta' ħidma Ewropej u eh, l-istħarriċ dwar il-kwalità ta' ħajja Ewropew u l-istħarriċ eh, dwar il-kumpaniji Ewropej u hemm eh, rapporti differenti li ħarġu minn dawn u kien hemm rapport li ġi eh, preżentat fl-2012 f'dan il-Parlament flimkien mal-President Martin Schulz eh, waqt konferenza fejn kienu qed iddibattu l-kwalità tal-xogħol l-istħarriġ dwar il-kwalità tal-ħajja aħna preżentajna sejbit u r-rapport fl-aħħar tal-2012 hawnhekk fi Brussell u l-istħarriġ fuq il kompaniji Ewropej l-edizzjoni li jmiss se jibdew jaħdmu eh, fuqa fil-bidu jew fl-ewwel ftit ta' din is-sena fuq is-sit elettroniku tagħna għandna għodda tal-mapping faċli ħafna li tużaw tistgħu tażlu il-pajjiż il-mistoqsija u mbagħad tistgħu tqablu ma' pajjiżi differenti, tiksbu riżultati differenti, ġifieri dik l-informazzjoni qiegħda hemmhekk u hija disponibbli Parti mill-attivitajiet tagħna ta' monitoraġġ huma dawn l tlet osservaturi l-osservatur ta' relazzjonijiet industrijali, l-osservatur tal-kondizzjonijiet ta' ħidma issa se nippruvaw aħna nintegrawhom ħalli jkollna osservatorju wieħed fuq il-ħajja mm, fid-dinja ta' xogħol peress li aħna qed naħdmu fuq dawn il-suġġetti li hemm rabta mill-qrib bejnietom u sena aħna nospetaw u koll ċentru ta' monitoraċ Ewropew fuq il-bidla e, kif taflu dana ċin waqaf Summit Ewropew ġewwa Nizza fl-2001. Aħna qed inlaqgħu riżultati ta' sħarriġ tagħna u l-informazzjoni tagħna ma' riċerka oħra u f'dawn l-aħħar snin naħra iffokajna fuq xi punti li għandhom x'jaqsmu l impatt soċjali tal-kriżi. U kull ma nixtieq nagħmel nixtieq nisħaq fuq tliet eżempji ta' sejbit tagħna brabta mal-impatt soċjali tal-kriżi. L-ewwel punt huwa marbut mar-riżultati li ġew preżentati riċentament ġewwa Brussell fuq it-tielet sħarriġ fuq il-kwalità tal-ħajja nisew inqablu sitwazzjoni ma' is-sitwazzjoni ta' qabel il-kriżi u wara. Eh, wieħed minn kull flett ċittadini indikaw li is-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom marret tal-qar umbat ħafna li għandhom diffikultajiet eh, sabiex eh, jaqilgħu biżejjed flus u imma nbidla U hemm differenza enormi bejn il-pajjiżi differenti, eżempju 22 fil-Greċja u 1% fil-Finlandja. mija fil Il-livelli ta' ottimizmu u kemm in-nies huma sodisfatti bħajjithom u kien hemm tnaqqis, eh, eh, anka sa 20% fl-istati membri dawk l-istati membri l-iktar effettwati ovvjament mill-kritik hemmhekk kien hemm l-iktar tnaqqis. Iva l-Ewropa, eh, Iva pastajjeb fejn ehm, kontinent tajjeb eh, fejn jistgħu jgħixu n-nies imma sitwazzjoni wkoll marret allar. U dan importanti għal nissawnek jew minn iwa eh, fasal il-politika nuqas ta' fiduċa fl-istituzzjonijiet eh, il-mod prinċipali il-gvernijiet u l-parlamenti. Mela medja er-, erba fil-mija l-gvernijiet, 4.1 tal-parlamenti, ma hemm differenza fir riżultati fl-istati mendir differenti dawk li l-iktar huma mill-quta mill-kriżi u dawn ukoll eh, ma tantx imorru tajjeb. Imma il-kriżi affettwat ehm, xi ħut iktar mill-oħrajn. It-tieni eżempju huwa dwar u l-ħdiġiet, il-nits 14 miljon fl-Europa u għalek iktar minn popolazzjoni ta' ħafna stati membri differenti 14.5% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea u għahna eh, meta smajna l- telf ekonomiku sa 1.9% tal-GDP Ewropew qed nitkellmu dwar iktar minn 153 biljun fl-2011. We also Barra minnek għanna riċerka fuq id-data fuq l-spejjeż soċjali fir rigward soċjetà li ma tkunx attiva, eccetera u naraw kif ħan analizzaw din il-problema u kif ħan indirizzaw l-istess problema. Eżempju ieħor fuq l-impatt tal-kriżi brabta ma' ristrutturar. Studjajna il-profil u l-probabilità il profil u l probabilità ta' telf ta' mpik, nisħu il-karatteristiċi xinuma ta' dawk li wis probabli jitilfu l-impik tagħhom, li ħafna drabi ma jkollhomx l-opportunità li jkollhom impik ġdid, ma fukajna fuq dawk li jibqaw fil-kumpaniji ristrutturati għax dan importanti biex bekk il-kumpaniji kompatibli, eh, kompetittivi, viabli u jkun hemm livelli deċenti fuq il-post tax-xogħol. Fil-waqt li hemm fatturi tajbin, xorta waħda hemm bżonn ta' attenzjoni ta' politika fihom. Naddu issa għal programm fejn aħna għandna plan strateġiku li niprovdu informazzjoni ta' kwalità għolja f'waqta u relevanti fil-politika għal partijiet interessati tagħna nisħu fuq erba' aspetti is-swieq tal-impigi l-ewwel u l-qatt, Eżempju tal-proġetti huma l-monitoraġġ tal-impigi fejn aħna nagħmlu monitoraġġ tat-tibdiliet l-karatteristiċi tal-impigi li jintilfu u li jinħalqu viżavi l-kwalità ta' dak l-impig. Jew inkella nifukaw fuq il-futur tal-manifattura fl-Ewropa pereżempju fejn rajna l-programm manwali kif jaħdem hemmhekk, eċċetera. It-tieni qasam huwa dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol u tipi ta' kondizjonijiet li jistgħu jfissru li x-xogħol ikun iktar sostenibbli jekk wieħed jgħix aktar u allura ħajaħdem aktar. It-tielet huwa l-bidla fil-kuntest politiku fejn għandek relazzjonijiet industrijali li għandhom mekkanizmi differenti li joperaw fihom, u mbagħad ir-raba aspett huwa l-standards ta' ixin fil-kohezjoni soċjali fejn nifukaw fuq oqsma importanti bħal pereżempju soċjali, kura tas-saħħa, kura tat-tfal, jew inkella saħħa ġenerali, speċjalment fost iż-żgħażagħ. Rridu niprovdu aktar input biex bekk ikonna monitoraġġ tal-prestazzjoni tagħna u naraw kif l-input tagħna u x'qed jintuża jew le minn dawk li faslu l-politika biex bekk ikonna dokumenti tal-Unjoni Ewropea skont l-Eurofound tal-2012. Hawnhekk għandkom eżempji ta' fejn dan seħ 29 dokument Ewropew minn dal-Parlament, uħut minnhom familjari ħafna għal dan il-Kumitat per pereżempju r-rapport mill-informazzjoni u konsolatazzjoni tal-ħaddiema, l-antiċipazzjoni u ġestjoni tal-istrutturar, ieħor importanti fuq l-IGF, imma ukoll rapporti oħrajn importanti li ġew diskussi f'kumitati, per eżempju, l-Kumitat tan-nisa, il-kondizjoniet tal-impjiegi għan-nisa fis-settur ta' servizzi jew inkella l-potenzjal tal-SMEs għall-impatt ehm, tal-kriżi finanzjarja, l-kreazzjoni tal-impjiegi jew inkella l-iżviluppi ekonomiċi u soċjali fl-Ewropa 2012. Għandna r-rapport ta' Digi Employment tal-Ewropa 2020 fejn fl-2011 imbagħad ktibna kapitlu ġdid għal din l-edizzjoni u mod estensiv ġejna kwotati anke f'dan ir-rapport. Jew nista' nsemmi l-proposta għal li nistabilixxu garanzija taż-żgħażagħ pereżempju. Jiddispjaċini li m'għandix ħin biżejjed biex nidħol fid-dettall għal kull wieħed imma kull ma minn fuq fuq. Xi ċifri biex idukom idea x'għamilna fl-2012. L-użu tal-budget laħaq iktar minn 99% li jinkludi l-eċċess u anke il-deċiżjoni pendenti tal-qorti fuq salari, ġifiri kiku ta' dan ikollok 97% ta' użu, budget ta' madwar 20 miljon euro, iktar minn 81% dedikata l-attivitajiet u l-enin tagħna, madwar 100 uffiċjal, nipublikaw 172 pubblikazzjoni li ma tinkludix il-verżjonijiet lingwistiċi, hemm ċifri li huma qrib għal 100,000 bħala utenti, żewġ miljuni u mittelf li huma utenti li iżuru s-sit ta' Eurofound. Lest mid-diskors tiegħi lest nuħġa pal mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi tal-prezentazzjoni tiegħek, issa ngħaddi l-kelma l sinjura Zaben, direttur tal-ITF fil-Fondazzjoni Ewropea tat-Taħriġ, ntolbok iżomma seba' minuti. Ik jogħġbok. Da destin tal-aħħar dejemek. dejjem hekk. Grazzi President, wara nofsenar tajjeb il-kulħadd. Nishti l membri tal-Kumitat Empl nir-ringrazzjom xogħol siwi ħafna poċ importanti li rċevejna bħala ETF l-2012. Sena li ma kienx faċli xejn u tistaw tifmu ser fil-diskors tiegħi għall-attivitajiet tagħna tal-ETF. Is-sena 2012 kienet is-sena fejn fil-pajizi tal-nofsenaru tal-Mediterran is-sitwazzjoni kompli tkun waħda volatili ħafna. Aħna qegħdin naħdmu f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u għalhekk mis-sena noqgħod ngħid x'qed jiġri fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Imma ħanżomm strettament mar dak li nagħmlu bħala l-mandat tagħna barra mill-Unjoni Ewropea. Għala qabel l-Unjoni barra mill-Unjoni Ewropea Aħna rridu Ewropa b'saħħitha u dan jista' jseħħ biss jekk il-membri jkunu b'saħħithom biżejjed. Aħna rridu nkunu inklusivi, intelligenti u favur l-ambjent u dan jista' jitwettaq biss jekk ikun hemm interkonnessjoni li tkun eżistenti bejn l-iżviluppi kollha fl-oqsma kollha. Is-sena 2012 kienet is-sena li kif evalwata mill-Kummissjoni Ewropea u d-DG inkarigat minn l-IGF għawet nitlaf nsemmi l-Sur Mendes, prezenti fil-Kamra, biex jagħmel evalwazzjoni tal-ITF u kwatana nikwota il-dokument li tqassam fejn l etf ġiet evalwata li għandha kontribut pożittiv, effiċenti fl-ispejjeż tagħha, valur miżjud, interventi effiċjenti u tisħaq ukoll l-attivitajiet tal etf għal ħtiġijiet tal-beneficjarji, ġifiri l-pajizi. Sena 2012 kienet is-sena fej aħna komplejna namlu il-proċess ta' Torino, jena għonek kontenta najt li l-proċess ta' Copenhagen ta' Sedafop li hija l-Aġenzija fera tagħna taħdem fl-istati membri u qed tagħmel xogħol ta' ispirazzjoni għall attivitajiet namlu fil-pajjiżi msieħba. Proċess ta' Torino ħajkompli għattini round fil-pajjiżi li aħna nkarigati għal-jom. L-eċċezzjonijiet tal-parteċipazzjoni ma' ftit, hemm raġunijiet politiċi ħafna l wara dan, tifmu għala Turkmenistan u Sirja mhux qegħdin jipparteċipaw, anke l-Alġerija, l-Iżlanda li xwieħed mill-pajjiżi msieħba li jibqa' kooperazzjoni ma' Sedefo. X'hemm ġdid fl-2012 fil-proċess ta' Torino li qed intemmu dal-waqt f'Mejju konferenza kbira. Hawnhekk naħtaf l-opportunità biex nidi nistedina kull wieħed waħda minnkom biex tiġu Torino biex taraw x'qed jiġri u x'qed igawdu l-beneficjarji. Fl-2012 nerġa' ngħid zidna dimensjoni ta' governanza għala għaliex taħriġ għal edukazzjoni vokazzjonali hija importanti għall-impjiegi. Mhix kwistjoni li torbot ma' istituzzjoni waħda, imma huwa qasam ta' politika li huwa interface ta' setturi differenti u għalhekk hemm bżonn viżjoni konġunta, politika konġunta, implementazzjoni konġunta biex bekk nisħu l-implementazzjoni tal-anijiet ta' politika differenti. Għalhekk aħna introduċejna id-dibattitu u l-appoġġ metodoloġiku għal governanza fuq livelli differenti fil-pajjiżi tagħna. Għala dan għaliex qed nafdaw 100% fuq eh, livelli orizzontali konġunti kif kont qed ngħid bħala sistemi ta' kif huma mibnin l-entitajiet tagħna imma bekk japplika wkoll għall komunitajiet u għall gvernijiet ċentrali. Ħafna mill-pajjiżi huma ċentralizzati bħalma nafu minn dawk li qed naħdmu magħhom u għalhekk hemm bżonn tappoġġ fuq livell lokali biex inkunu nistgħu nartikolaw l-interventi differenti li jsiru kemm fuq livell ċentrali kif ukoll lokali. Qasam ieħor li konna attiv ħafna fih fl-2012 kif rakkomandat mill-proċess ta' Torino kien l-imprenditorija. L-imprenditorija, l-tħiliet u l L-edukazzjoni huma ewlenin għal pajjiżi tagħna. Ir-rata ta' żgħażagħ u anke tan-nisa jekk intikom eżempju il-qatt fosthom huma kbar ħafna. Eżempju huwa l-Eġittu fix-xogħol tagħna fejn l-Eġittu il-bomba demografika ħat isplodi dal-waqt għaliex fi 15 il sena li jmiss għandhom bżonn 35 miljun impjieg. Mhux nafdaw li hemm pajjiż wieħed fid-dinja li lest joħloq dawn l impjiegi kapaċi jaħolqu. Iżda nafdaw li jekk intuhom il-ħiliet ġusti li fil-pajjiż dan jista' jtihom lodot possibbli biex ikollu jistgħu jaħdmu għal rashom jew inkella jkunu jistgħu jimmaneġġjaw il-karriri tagħhom. X'inhi l-aħbar tajba tal-intervent tal-ITF fl-Eġittu? Illum minn tal-inqas nistgħu ngħidu li bħala governanza deċiżjoni tal-gvern tal-ġimgħa li għaddiet li joħloq kunsill Vet Council huwa bi 23 ministeru fejn ħajkun hemm l-opportunità li jkun hemm perspettiva koordinata u taħdem important, b'mod importanti dwar x'inhuma l-ħiliet. Dan jgħin għal qatt imma anke ċifru aħna nista' ngħidilkom huwa li nistgħu niddiskutu fuq in-nuqqas territorjali ta' koeżjoni. Naraw li l-popolazzjoni tal-Eġittu hija affukata f'8% tal-pajjiż tat-territorju tal-pajjiż. U għalhekk hemm bżonn li jkun hemm żvilupp territorjali koeżiv li nistgħu nagħmluh mid-diskussjonijiet mal-awtoritajiet tagħna u nistgħu nagħmluh fil-ġimgħat li ġejjin. Aħna meta niddiskutu l-proċess ta' Torino, aħna ħanamlu dan mal-Eġittu fl-2013 minħabba situazzjoni politiċi li saħħu għamek. Pajis ieħor fejn aħna ħanamlu il-proċess ta' Torino b'mod eċċezzjonali huwa l-Libja. Libja huwa pajjiż li nżdied fil-portafol tagħna fl-2012, sena li jiena qed nirrappreżentalkom illum u nirrapportalkom l-attivitajiet tagħna x'kienu. Aħna konna l-unika għaqda jew aġenzija jew entità Ewropea li aġixxiet fil-Libja fl-2012 u kuntenta ħafna għaliex Kellna l-opportunità li nagħmlu dan għaliex il-kapital uman kien il-priorità fost l ogħla prioritajiet għall-irkupru tal-Libja wara l-konflittu il-konflitt li kien hemm. Mhux qed ngħid li waqaf dan l-konflitt u spiċċa passat imma importanti li niddiskutu l-iżviluppi kollha essenzjali. Is-sena 2012 tatna opportunità oħra bħala organizzazzjoni li torganizza dialogu ta' politika tal-partijiet interessati u pajjiżi fuq livell reġjonali. U hawn nixtieq nirringrazzja b'mod espliċitu lill-Kumitat Empl u l-President b'mod partikolari minkejja li mhix edaw tal-kontribut siwi u l-appoġġ li tat għall laqa tamman tal-Ministri tal-Edukazzjoni u tal-Impigi famman fil-fat kien hemm deċiżjoni li minissa l qoddim nittamaw li mhux biss il-Gvern ikun mistieden li jiddiskuta l-politika imma anke l-parlamenti fil-pajjiżi tar-reġun tal-Mediterran. Aħna l-esti nkunu kontenti ħafna li jkollna l-appoġġ tagħkom biex inkomplu dialogu mal-parlamenti ta' dawn il-pajjiżi, mod partikolari għal fatt li fil-maġġor parti tagħhom Memx entità, kommissjoni u struttura waħda li qed tindirizza l impigi jew kwistjonijiet ta' taħriġ. Għalhekk għandhom bżonn l-appoġġ tagħkom u għandna bżonn aħna wkoll l-appoġġ tagħkom biex nkun nistgħu niddiskutu l-adozzjoni tal-politika ma' dawk l-istituzzjonijiet li m'għandhomx għalissa l-arfin biex jiddiskutu jevalwaw l-evidenza meħtieġa ta' eżattament x'hemm bżonn f'dawn il-pajjiżi. Rridu naraw il-kontenut, konna ta' suċċess anki mill-punt di vista amministrattiv. Il-rapport ta' attività annwali li ħajġi prezentat ġunju ser jirrifletti propju fuq dan. Jien nixtieq ngħid li fl-2012 budget li kien 1% iktar baxx meta mqabbel ma' l sena 2011 stajna niksbu r-riżultati kollha u ngħaddu lejn pajjiż ieħor ġdid, il-Libja kifett. Nittamaw li fil-futur ikun hemm evalwazzjoni aħjar tal-prioritajiet u tal-allokazzjonijiet tal-fondi u l-sena 2014 ma tkunx is-sena fejn aħna ħanipporekalaw il-prestazzjoni tal-organizzazzjoni jekk il-partijiet ħajibqaw dawn il-prioritajiet ħajibqaw fuq l-Aġenda Ewropea. Is-sena 2013 hija sena fejn aħna ħanimxu l-qoddim għaw qed nitkellem taħt il-kontroll tal-esperti indipendenti tal-Bord ta' Governanza tal-ETF, nilqa l-kollegi għaw fosti, fostna, ġi adottat mill-Governing Board f'Novembru fil-fatt u s-sena 2013 mill-aħħar sena fil-perspettiva fuq ta' nofs il-mandat ħad kompli tisħaq fuq il-ħiliet ta' domanda u l-provista għal standards tal-ILO, ħanaħdmu mal vant tal-Ewropa fejn hemm ħafna pajjiżi simili fil-ħtiġijiet tagħhom meta mqabbel ma' stati membri oħra u ħankomplu x-xogħol fil-kwalifiki għal-Mediterran. Hemm żewġ prodetti li nista' nsemmi minnu fih appoġġ għal Mediterran viva vi il-kunċett ta' impjegabilità, speċjalment ta' zaza nisa u proġetti ieħor li appoġġa assistenza aktar effettiva mill-Kummissjoni Ewropea għal pajjiżi għad kabbir. U għalek mżon din il-vizjoni lejn is-sena 2020 kun strategija li ħatamel rikonċiljazzjoni tal-prioritajiet fost il-ħafna strateġiji li hemm f'dawn il-pajjiżi. Dan bit-tama li bekk L-assistenza tkun aktar effettiva kifet, tkun artikolata u tkun tista' tindirizza l-kwistjoni tal-iżvilupp ekonomiku soċjali f'dan pajjiżi kollha. Grazzi tal-attenzjoni u lesta nirrispondi kwalinkwa domandi li jista' jkollkom. Grazzi tal-kontribut tiegħek bħalma ta' fem tliet esperti maħtura mill-Parlament Ewropew fuq il-Bord ta' Management tal-ETF. Jan Anderson u kollega l-oħra qegħdin hawn u għalhekk nadilhom il-kelma tliet minuti kull wieħed jekk jogħġbu. Sur Anderson l-ewwel. There. Okay, I'm happy. Tajjeb. Għan nitkellem bil-sin nattiv tijaj, kif kont namel meta kont fil-presidenza u naddi għall-Iżvediż. Kuntent ħafna nerġaj tawn foskom. Preċiżament kontaw mażul minn dal-komitat biex nkun wieħed mill-esperti. Konna ħafna dwar xogħol jagħmlu li TF kont mitħla tal-autoritajiet u koll, uħut minnom minn tal-inqas, iżda nishtiq najt li ġala darba tidħol parti f'parti minn management ikollok iktar arfin, aktar arfin dettaljat, u mhix kwistjoni biss tal-laqat tal-bord, li tkun preżenti għalihom. Għalhekk, kollegi jistgħu jgħidu li l-iktar ħaġa importanti hija tħejjija nitagħmel. U aħna bħala esperti ninkunu maħtura mill-Parlament, aħna nieħdu sem mod attiv ħafna fit ħejja tal-laqat tal-bord għat ħejja tal-programmi. U dan huwa l-iktar punt importanti mill-xogħol tagħna. Nixtieq ngħidilkom ngħidilkom kelmtejn, bajt impressjonat bix-xogħol li qed isir laqqas kon naf li jeżisti daqstant xogħol mill etf bħajt impressjonat b'ħafna affarijiet l-ewwel net, impressjonat li ħafna nies qed jirnexxielhom jagħmlu dak li qalu li se jagħmlu wara kollox u dan qed jagħmluh budget ridott qed jirnexxielhom innaqsu l-amministrazzjoni mingħajr ma jnaqsu l-ammont ta' xogħol li qed isir. Qed isir xogħol fil-pajjiżi li huma effettwati anke raġuni, anzi qed jirnexxilhom jagħmlu iktar xogħol biex jiżviluppaw is-sistema ta' taħriġ kemm fuq livell lokali kif ukoll nazzjonali. Soħġ oħra l-impressjonatni hija l-flessibilità. Smajna ġara fil-tramuntana tal-Afrika, fl-Eġittu u fil-Libja U l-fatt li l-ITF irnexxielhom żommu dialogu ma' dawn il-pajjiżi u jdaħlu riżorsi biex joħolqu assistenza għal dawn il-pajjiżi hija importanti. Nafu li kien hemm strutturi fl-Eġittu ma kien hemm problemi fil-Libja min-naħa l-oħra. Kenna irvelli ċivili u anke diffikultajiet fejn is-sistema ma bdiċ taħdem minn l-ewwel, għadna biss fil-bidu, nafu li hemm kooperazzjoni anke madwar l europa Skużawni, fiħdan l-edukazzjoni kemm fiħdan l-Ewropa kif ukoll mal-pajjiżi ġirin, ma dan huwa proċess li jieħu żmien fuq medda twila ta' żmien u mhux xi ħaġa li tinbidel sena wara l-oħra tiżviluppa l-kuntatti, tibbaża ruħek fuq kondizzjonijiet lokali u mbagħad toħroġ sistemi fuq medda twila ta' żmien. Naf li dal kumitat għandu approċċ fuq medda twila ta' żmien ukoll u għalhekk importanti li nkomplu nieħdu dan l-approċċ fil-futur. Għanna nħarsu lejn il-perspettiva fuq medda twila ta' żmien u mhux nibqgħu niddeċidu fuq tibdiliet kull sena fej kull darba rridu nibdlu l-approċċ tagħna rritu konna approċċ fuq medda twila ta' żmien. Dak huwa dak li nixtiequ grazzi għall-stedina tagħkom u naħseb il-kollega ħad itkellem warajja, forsi iktar ħaddum minni. Grazzi, grazzi ħafna. Fittini tieni mandat ta' tliet snin jina esperta għal Parlament Ewropew fuq il-bord tal-ITF, aħna mhux qed nivvutaw bħala entità imma verament impenjati. Importanti ngħidu kemm kienu tajbin l-ITF e li jinterpellawna fi simkom mhux se noqgħod intenni dak li diġà ntqal, imma meta nħarsu lura l-evalwazzjoni esterna li semmit diġà ta' bilħaq kienet waħda tajba. Għalek naħseb li wara li li hawn involuta l-iktar minn erba' snin li nara dan bidla u t-tip f'da żmien jati ħafna fiduċa għal mod kif qed jiġi mmexxi l TF. Għalhekk nista' ngħid dan fisimkom. Nħares il-qoddim mhux biss għall-involviment tagħna fil-programm ta' ħidma għas-sena 2013 imma diġà l-iżvilupp għal Pjant strateġiku minn 2014-2020. Nasib dan huwa partikolarment importanti minħabba l-ġestjoni tar-riskju li jrid isir mhux biss għall programm ta' ħidma tal-ETF imma l-kuntest kollu tal-Unjoni Ewropea dwar dak li se jkun perjodu diffiċli ekonomikament mhux biss internament fl-Unjoni Ewropea imma anke għal pajjiżi ġirien. Xi xejrid li nixtieq insemmi u nisħaq dwarom u nitlobkom toqoddu sebajnejna liha hija iż-żieda tal-użu strateġiku għal tal-ETF. Medlin semmit mod partikolari il-pajjiżi ta' tramuntana tal-Afrika, il-reġun Mediterranu kol, mhux biss fl-Eġittu, imma madwar il-pajjiżi kollha. 50% tal-popolazzjoni huma taħt il-25 sena. Zona ta' riskju qoli għal ħafna raġunijiet fl-opinjoni tiegħi u għalhekk li daħħal li tijef biex tkun tista' tiftaħ dialogi fuq it-taħriġ edukazzjonali u edukattiv u vokazzjonali ma dal pajjiżi għandha importanza verament importanti, eh, verament kbira. Naħseb dan importanti ħafna, għanna ma realizzajniex kemm nistgħu nisfruttaw dan l-aspett aktar mhux biss mill-ITF imma anke mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk hemm bżonn nisfruttaw l-xejra lejn żvilupp sostenibli li jinsab fi trattat tal Lisbona u nħolqu fema ta' x'inhuma l-arfin u l-ħiliet li huma tassew meħtieġa biex twassal kabbir mhux biss ta' kapital ambjentali imma wkoll soċjali u ekonomiku u uman u nasbu mod aktar intelligenti għal kif nistaw inkatru l-impigi u l-imprizi. Naħseb li nistaw namlu aktar biex nisfruttaw dan l-aspett biex bekk ikonna l-interess fil-vet. Biex mux biex tkun emmek kun offru dan servizz imma ikun hemm interess minn dawn il-pajjiżi li ta' użu għalihom. Ħafna minn da' pajjiżi nafu li għaddejjem minn problemi kbar nittama u naħseb li dan huwa ta' investiment aktar strateġiku. Smajt li l-ETF li ntalbu li jagħmlu tnaqqis ta' wieħed fil-mija tal-personal tagħhom. Da tnaqqis ħajżdied għal 2% fil-mija issa. Dan qed isir meta hemm bidliet importanti u fejn hemm dal-programm ta' ħidma li rid jitwettaq u naħseb eh, li diffiċli ħafna ma nafx tiġri kulħadd imma jisek qed tipprova tqassam ix-xogħol u taqta' minn hemm u taqta' minaw, imma jekk taqta' mir rizorsi u taqta' mill-personal fej għandhom tassew l-arfin fejn huwa daqshekk mument strateġiku importanti, ovvjament ikun hemm aktar diffikultajiet li jsiru aktar evidenti kol ma jmur. Dak kollu minn ħatijaj. Very much. Um, now I give the floor to the members. Um, um, to Mr. Sir Sur Serkas, L-ewwel żewġ minuti fil-każ. Grazzi, President. Nixtieq nirringrazzja l-diretturi b'mod sinċir u nil-kallima Anderson. Għabbażi ta' din l-esperjenza wara li l-esperti tal-Parlament qed jiġu hawnhekk jispjegawna x'inhuwa x'inhuma jasservaw fil-ħidma ta' dawn laqdiet u fondazzjonijiet, forsi fil-futur jistgħu jgħidilna eżattament jekk hemmx prassi tajba li tief li kieku jissuġġerixxu għal għaqdiet oħrajn. Ovvjament oħrajn fil-bords tagħhom ikollhom rappreżentanti tal-Parlament huma wkoll ma forsi nistgħu nisimgħu xi suġġerimenti mill-mistiedna tal-lum. Punti importanti tqajmu l-lum għal nofsinhar nafu li mill-kontrolli tal-qorti tal-awdituri kien hemm evalwazzjonijiet pożittivi ħafna, forsi kollox perfett ħlif xi kritika żgħira u naħseb li m'hemmx dubju mill-grupp tiegħi li dan ix-xogħol li qed jagħmlu dawn l-laqdiet huwa xogħol straordinarju ideal tal-Ewropa li bbażata fuq arfin tekniku wiesa ħafna u impenn mhux biss fuq livell volontarju imma anke importanti x-xogħol qegħdin jagħmlu għalina wkoll. Nirringrazzja lid-diretturi jina kelli eh, għajnuna diretta x-xogħol tiegħi bħala deputat parlamentari me wieħed minn dawn l-aġenziji. Għandi domanda li nixtieq irressaq għad-diretturi ta' ta' fondazzjonijiet ta' Dublin u ta' Torin. Nafu li hemm diffikultajiet l-uffiċċju ta' Bilbao, per eżempju, jider li il-problema hija f'fażi ta' riżoluzzjoni. Tista' tina iktar informazzjoni fiex qegħdin fil-qada vi Spanja mal-gvern. Hemm xi ostakli, nistgħu nilbuhom dawn l-ostakli X'tistgħu tgħidulna aktar? Smajt b'interess kbir li f'Bilbaw diġà għandkom strateġija interna għal-futur. Se jsir mis-strateġija Ewropea? Mhux dik ta' Bilbaw imma Ewropea. Huwa mument diffiċli hemm ħafna teddidiet għal dan l-istrument li ma tistax tgħaddi mingħajru fuq livell strateġiku għalhekk tistgħu tispjegaw anke lill kummissjoni kemm huwa importanti u kemm kien importanti is-suġġett ta' strateġija Ewropea għall fondazzjoni ta' Turin rajt li kien hemm diffikultajiet anke fis-sede għall-binja. Solvit il problema nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex ngħinukom. L-SND ringrazzjakom u bir-riżorsi limitati nafu li tagħmlu xogħol effettiv ħafna u effikaċi. Grazzi. Um, um, Nżommu f'moħna il-ħin u uh, nishtiq li tistaqsu mistoqsijiet lill-esperti mux tamlu diskorsi il-kelim li jmiss. Jiena forsi se nidizappuntak għax mux se nagħmel mistoqsija, jiena naħseb illi aħna jkollna ħafna valura flusna minn dawn l-aġenziji naħseb illi jenuna ħafna u jenu anki fil- fil-xol tal-membri, naħseb illi l-istatistika tal-Fondazzjoni ta' Dublin jitkelmu għal-jom infusom. Ġifir dak li għamlu l-fondazzjoni torbot ma dak li għamlu il-membri ta' dan il-parlament jiena mort eh, bil-baw kemm il-darba biex nżur din l-aġenzija u anki naf li offru servizz eh, eccellenti Jena s-saddewis snin mill eh, nies mill-sedefop. Issa, issa, fuq dak li qalu iż-żewġ konsulenti, naħseb illi għamlu żewġ punti validi ħafna. Jan għal illi għanna bżon ta' iktar konsistenza u iktar flus fuq meta ta' żmien twila u Sara ir-referit għal biħed fil-mija li se jsiru 2% s-sena d u l-problemi li dan joħloq fir rigward tal-personal u naħseb illi dana anki jeffetwa xogħol tal-aġenziji u naħseb illi huwa responsabilità tagħna anki fil-relazzjonijiet tagħna mal-Kumitat tal-Baġit illi dawn iridu jagħmlu għażliet politiċi, evalwazzjonijiet politiċi u mhux biss jaqbdu u jqaċtu il-budgets tal-aġenziji kollha kemm huma. Ma nistgħux nittrattaw l-aġenziji kollha bl-istess mod Eh, mux l-ewel darba li daw l-affarijiet qed isiru, aħna rridu ninformaw l azliet politiċi li jsiru fil-Kumitat tal-Budget, mhux biss il-membri ta' dal-Kumitat li huma membri fil-Kumitat tal-Budget ukoll, ġifier din hija xi ħaġa li trid titqis fil-budget ta' din is-sena. Issa nati l-mikrofonu lura lill-esperti u eh, nistidinkom biex twiġbu il-mistoqsijiet żewġ minuti biss kull wieħed. So Mrs. Svertelczek, please. Thank you. I would like to start Iva, grazzi. Jiena nishti nibda il-mistoqsijiet dwar il bil-bao u il-ftejim. Iva, aħna kifat qabel irnexxina naslu għal test bażiku għal eh, sede tagħna u ftejim dwaru u jidher li l-Gvern Spanjol jaqbel u li se jiffirmah imma ovvjament hemm bżonn tal-ħin għaliex ħafna mill-ministri u l-ministeri li huma involuti eh, ifisser illi eh, se jkun hemm bżonn ta' ftit ħin. Issa d-diffikultà mhijiex miex illi aħna eh, niffermaw dal-ftejim imma l-sigurta saħa eh, saħħa pubblika hemm kwistjonijiet oħrajn. L-implementazzjoni tal-miżuri indikati fil-ftehim dwar is-sede u dan mbagħad eh, wara li nifirmaw irridu nibdew ninnegozjaw mal-pajjiżi Baski u mal-gvern reġjonali temmek u nippruvaw nimplementaw kemm jista' jkun il-miżuri kollha il-bini issa huwa esklus fil-ftejm għal raġunijiet differenti imma il-kriżi hija waħda minnhom. Imma madana kollu xorta fl-Aġenzija irnexxilna illi nibdew riċerka tassu biex insibu bini u eh, dan qed isir ukoll biex namlu uh, follow-up tal- talba għal tnaqqis fil-budget fuq il-titli u l-linji kollha u forsi se jirnexxinna wkoll innaqsu l-ispiża fuq il-kerra u anki biex intejbu il kondizjonijiet tax-xogħol tagħna. Xuħut minnkom ġejtu bil-baw u tafu illi l-Aġenzija għal sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol il mu mhumiex mill-aħjar għaliex tal-post qatt ma bdal-ħsieb li ikun is-sede ta' aġenzija iva ġifieri aħna rridu kera iktar baxxa u kondizzjonijiet ta' ħidma aħjar Jiġifieri aħna napprezzaw ħafna l-appoċ kollu li nirċievu bot partikolari mill-membri tal-Parlament fi Spanja nafu koll li il-gvern anki dak tal-Pajjiżi Baski japprezzaw li aħna qegħdin f'Bilbao għaliex anki għal trade unions u msieħba soċjali oħrajn għandna kooperazzjoni mill-qrib magħhom. U dan huwa wieħed mill-kompiti tagħna illi nappoġġaw Eh, nappoġġawhom fil-qasam ta' saħħa u sigurtà fuq il-post ta' xogħol. Eh, bħalissa f'Ispanja qed naraw li hemm ħafna diffikultajiet f'kumpaniji fuq livell tal-kumpaniji propju biex eh, joffru livell oli ta' saħħa u sigurtà fuq il-post ta' xogħol ta' livell oli. U għalek aħna għedin niprofaw dejjem ikonna kontatti aktar mill-qrib mal-imsieħba soċjali tagħna u nissapportjawhom kemm jista' jkun. Hawnhekk il-Presidenta il eh, tinterrompi u tajt eh, is-sur Letma jersa. Ma sarux mistoqsijiet lili għalhekk nista' nitkellem fil-qosor grazzi ħafna għall appoġġ tagħkom f'dan il-proċess eh, tal-budget li nemmen li huwa importanti. Aħna se nagħmlu dak kollu li nistgħu biex natukom l-argumenti għalfejn aħna nemnu illi hemm bżonn ta' iktar riżorsi u dawn ir-riżorsi li fil-fatt aħna qegħdin nitolbu grazzi. Grazzi, is-Sur eh, Mendes Valdez. Iva, grazzi ħafna l-kommenti kollha malaj malaj kien hemm mistoqsija dwar jekk aħna għandniex esperti maħtura mill-Parlament naħseb illi le aħna laqas m'għandniex bħas sedafop laqas dawk m'għandhom waħda mill aġenzi mill-iktar antiki fl-Unjoni Ewropea imma wara l-approċ komuni li adottaw l-istituzzjonijiet. Probabbilment fil ġejjini se taraw xi proposti biex nbidlu regolament tal-finanzjament u mbagħad aħna nimxu skont il-proċedura leġislattiva tas-soltu. Biex inwieġeb fil-qosor dwar it-naqis it tnaqis it fil budget u l-personal, iva naħseb illi nistgħu nifrankaw xi ħaġa qed nippruvaw nagħmlu dan imma aħna e, entità pjuttost żgħira. Ġifiri fl-aħħar jekk ikollok tnaqqas mod sinifikanti, ovvjament anki xogħol irid jonqos biex intikom xi ċifri kif għattilkom aħna għandna budget ta' 20 miljon. Namlu ħafna attivitajiet anki in-house, jiġifieri fl-offiċju stess, il-budget eh, estern operattiv huwa ta' 8 miljuni. Wieħed minn kull tlieta ta' servizzi li nofru eh, uh, jiswa ktar minn 3 miljuni. Aħna għandna uh, eh, 34 stat membru pajzi kandidati fis-servizz ġifieri numru kbir. Issa jekk aħna uh, se naqsu l-ispejjeż rridu nieħdu deċiżjonijiet u min jiddeċidi li jaqtanna l-budget irid jifhem ukoll illi aħna nkunu nistgħu nagħtu inqas informazzjoni bħala aġenziji. Thank you, Madeline Saban. Grazzi, Signora Madeline Saban. Iva, grazzi ħafna għal mistoqsijiet kollha u jina ħanajdilkom għalfejn ringrazzjajtkom għal l-appoċ bħala komitat għalix aħna għedin nirċivu appoċ anki mill-esperti indipendenti Jean-François Merzier mux jgħataw bħalissa ma u kol jgħat kontribwixi għal kapacità tagħna li kunu iktar strateġiċi, iktar strutturati f'da kollu li namlu fil-pajjiżi biex u wkoll dwar kif aħna għandna inkomplu. Jina nishtin nwiġeb il-mistoqsija fuq il-bini tagħna sfortunatament minn meta intom eh, ġejtu fl-ITF ma sar xejn konna qrib ħafna illi niksbu riżultati tajbin fl-aħħar ta' sena li għaddiet imma wara deċiżjoni tal-gvern li ma jkomplix minħabba il-pożizzjoni politika fl-Italja erġajna se jkollna nerġgħu nibdew mill-bidu qed nistennew issa riżultati tal-elezzjonijiet li se jsiru fl-24-25 ta' frar biex naraw eh, min se jirbaħom dawn l-elezzjonijiet u eh, min se jkun il-kontroparti tagħna biex inkomplu diskussjoni. Issa, kif diġant għal, aħna mux bizzejiet illi ikonna ftejim, ftejim għanna dan ġi ġornat fl-2012 jadottat mill parlament u president imma il-problema hija l-implementazzjoni. Peress li l-bini huwa proprjetà ta' reġjun ma tantx qed isir progress. Jiena rrid inserħilkom magħkom kif namlu kol mal-Orti Ewropea tal-Awdituri illi għamlu nna żewġ sjarat u spiegaw is-sitwazzjoni fir-rapport tagħkom illi dan se tagħhom illi dan se tirċivuh dal-waqt illi aħna bħala ETF biex nisguraw li jkun hemm kontinwità tal-xogħol ikkonkludejna kuntratt tal-manutenzjoni tas-sena u eh, flimkien ma l-appoċ tal-Komissjoni Ewropea u eh, konsulenti legali esterni edin nesploraw il-possibilità li Eh, naraw narraw il-drittijiet legali tagħna. Eh, naħseb illi anke d-diplomazija għandha il-limiti tagħha u issa rridu nieħdu azzjoni legali biex niddefendu l-drittijiet tagħna li nkomplu naħdmu jew hemmhekk jew jekk mhux hemm band oħra eh, dwar approċ differenzjat lejn l-aġenziji anki Eh, fid-dawl tal-prioritajiet illi l-istituzzjonijiet Ewropej għażlu. Dak kollu li aħna qegħdin niksbu huwa biss eh, bil-2.5 persuni ta' personal għal kull pajjiż wieħed ma jistax illi b'dawn il-ftit żgħar ta' nies eh, li jippretendi illi se nagħmlu xi differenza daqshekk kbira. Grazzi ħafna. Grazzi għal dawk il-prezentazzjonijiet, grazzi u koll għall appoċ ta'kom għax xol ta' dan il-komitat tana, kienet eh, ħagġa tajba ħafna li intom ġejtu għawnek. Issa naddu għal punt 20 fuq l-agenda tana, eh, l-applikazzjoni ta' direttiva dwar l-offerti ta' xiri il-rapporterija sinjura Jutta Steinruck u għawnek għanna skambju ta' uh, opinjonijiet fuq il-21 emenda li ġew prezentati. Jutta. Vielen Dank, uh, Frau Vorsitzende. Uh, Unternehmensübernahmen sind... Grazie, Hafna, bil uh, dawn l-offerti ta' xiri suppost li jgħinuna, suppost li jixprunaw l-ekonomija, ikomplu jdawru r-rota nicht nur die Seite der Unternehmen betrachten, sondern auch äh, Ma aħna ma rridux inħarsu biss minn perspettiva tal-kumpaniji. Irridu niskuraw illi aħna nistaw inħarsu l-impiegi u noħol impiegi ċittadini Ewropej. Fl-abbozz tar rapport tija jena iffokajt kif għanna namlu f'dan il-Komitat tal-Impiego Affarijiet Soċjali fuq il-qada u s-sitwazzjoni tal-ħaddiema u r-rappreżentazzjoni tal-ħaddiema drittijiet tal-ħaddiema, il-kodeterminazzjoni li provan saħħuwa din. 21 emenda b'kollox mill-grupp tal-PPE u Alde Kolleginnen und Kollegen, aber in, der, in Fragen der Arbeitnehmer. Jider li il-kollegi tijaj tal-grupp tal-liberali me fir rigward ta' drittijiet tal-ħaddima u rwoli ta' trade unions. Jew ma jħossu illi jiena mort li l-inwis fuq dawn il-punti. Imma meta rridu nfasslu kompromessi konġunti naħseb illi sejjer nexxinna nqarbu l-pożizzjonijiet tagħna għax hemm xi punti li rridu nkomplu niddiskutuhom l-emendi 12 u 16 kwistjoni ta' rappresentanza tal-ħaddiema fil-kumpanija. Ma jina naħseb illi aħna għanna ninvolvu u koll trade unions indipendenti għalix dawn u koll huma parti mill-pajzaċ tal-trade unions fl-Europa li huwa eh, eh, divers ħafna u dawn għandhom eh, kunu inklużi u koll l-emendi 6, 8 u 13 Din hija kwestjoni li aħna ninvolvu it-trade unions u rappreżenti tal-ħaddiema waqt il-xiri, l-offerti ta' xiri. Issa jekk aħna nistgħu nagħmlu ċara li fl-Ewropa huwa importanti li trade unions u rappreżentanti tal-ħaddiema għandhom ikunu involuti qabel ma' jibda l-proċess ta' xiri. Mbagħad fuq l-emenda 15 din hija kwestjoni ta' l-ispejjeż involuti meta wieħed jitlob eh, konsulenza jew pariri. Jiena ma naħsibx li trade unions dejjem ikollhom il-possibiltajiet finanzjarji biex jiksbu l-arfin espert eh, legali u naħseb li l-kumpaniji wkoll iridu jagħmlu l kontribut tagħhom lejn dawn l-ispejjeż bħalissa jiena qed naħdem fuq l-emendi ta' kompromess u naħseb li sa tmim din il-ġimma dawn l-emendi ta' kompromess se jindbatu li shadow rapporteurs u l-ġimma diħla unbatu konna laqata shadow rapporteurs. Naħseb illi se jirnexxinna naħdmu fl-imkien u naslu għal emendi ta' kompromess li jkunu aċċettabbli Unbat din l-opinjoni tkun waħda illi nistaw nappoġġawa il kolf f'dan il-komitat. Grazzi. Sur Eri, zewċ minuti. Grazzi, jiena nixtieq biss eh, niskambi xi ftit idejat magħkom. Me mebda dubju illi meta se jkun hemm xi organizzazzjoni mill-ġdid ta' jew xiri ta' xi kumpanija hemm bżonn inqisu l-interessi tal-ħaddiema. Dan huwa interess komuni u dan huwa prinċipju li l-koll naqblu miegħu. Min-naħa tagħna aħna il-ħin kollu nissiltu kontra l-fatt li aħna għaddejjin minn moment ta' kriżi u rridu nagħmlu da kollu li nistgħu biex nixprunaw din l-ekonomija l-ġdida, nixprunaw it-kabbir, jiġifieri hemm bżonn ta' flessibilità mill-banda u sigurtà min-naħa l-oħra. Permezz ta' rapporti ta' dan it-tip u problemi ta' dan it-tip il-kompitu l-iktar importanti tagħna huwa li insibu it-triq tan-nofs u kif nistaw, naraw kif nistaw nejnu l kumpaniji biex dawn l-interessi ta' żewġ naħat ikunu tassew imħarsa. Kemm l-interessi tal-kumpaniji kif ukoll l-interessi tal-ħaddiema tagħhom u id-drittijiet tagħhom. Issa dwar l-opinjoni illi aħna qegħdin niddiskutu naħseb illi hemm ċertu zbilanċ, hemm ċerti ripetizzjonijiet ukoll, imma uh, din hija ħaġa faċli għaliex ċerti paragrafi nistgħu nerġgħu nikbuhom mill-ġdid. Imma hemm ċerti aspetti fejn naħseb illi qed immorru lil inwis fl-artiklu 9 fejn qed ngħidu li ma nistgħu nagħmlu xejn, ma nistgħux niċċaqalqu sakemm ir-rappreżentanti tal-ħaddiema ma jkunux taw il-qbil tagħhom. Le, le, le, din mhix ħaġa realista, me ebda problema illi wieħed jitlob li rappreżentanti tal-ħaddiema illi jkunu voluti fin-negozjati, ovvjament li le. U dan jista' ukoll ikun finanzjat mill-flus tal-kumpanija imma fl-istess ħin ma naħsibx laqas illi għanna natu l rappreżentanti tal-ħaddiema Eh, id-dritt illi jiblokkaw l-affarijiet waqt il-negozjati għalix dan mbagħad jista' jkollu effett negattiv ħafna. Għalix hekk pereżempju eżempju, eh, kunem hemm trade union illi ikun rasu il-psawiz, eh, jista saħan sitra iwassal biex il-kumpanija Eh, tfalli jew eh, jew anki n-negozjati tal-takeover eh, jisfaxxaw fix-xejn. Ġifiri jina nishtiq li il-rapport jisir ftit aktar ibbilanċat. L-istess kumment u koll fuq il-paragrafu 13 naħseb illi il-paragrafu 13 imur li l-inwis fil rigward anki tar realtà li jie Rridu naraw x'possibiltajiet hemm fl-Ewropa u x'inhuma s-setat eh, tal-istati membri f'dan il-qasam. Jiena kontent ħafna li eh, nkun involut f'din il-ħidma. Grazzi. Grazzi. Iva jena nilqa dak il qalet il-rapporter fil-bidunet illi għal-lesta li tasal għal-kompromess għalix naħseb illi fuq ċerti aspetti se jkun diffiċli ħafna se tkun propju sfida li xem eh, pozizjonijiet li huma differenti mhux ħażin u eh, differenzi li għanna aħna jaqblu ħafna ma dak li għadu kif qal is-sur Ori. Naħseb illi f'sitwazzjoni ta' kriżi li qegħdin fija Uh, dawn it-takeovers se jsiru propju biex eh, nipprovaw kemm jista' jkun insalvaw kumpaniji li qegħdin diġà arkub Meta fil-waqt li f'ċirkostanzi normali dawn il-takeovers isiru f'ċirkostanzi ħafna iktar favorevoli. Għalhekk huwa ċar daqs il-kristall li bħalissa irridu uh, eh, nizguraw illi dawn takeovers jistaw siru meta jkun hemm bżonn. Għalhekk aħna ma nixtiequx illi dawn ikomplu uh, naddu għal ħames li ġejjin u illi <clears throat> dawn l-affarijiet jistaw jibqaw kif huma lissa u l-kumpaniji jistaw jagħmlu deċiżjonijiet raġonevoli li jibqaw fin-negozju u jkomplu jħadmu n-nies minkejja ir-riservi il li għandi na provajt inkun kostruttiv fl-emendi tiegħi imma jiena eh, konfus dwar l-suġġerimenti illi min ħaddem għandu jħu responsabilta tal-trade unions u l-imsieħba soċjali billi jagħtu pariri legali u jħallsu għalihom. Imma dan huwa xogħol ta' trade unions u mhux ta' min ħaddem għaliex huma għandhom l-ispess legali tagħhom li jridu jħallsu għalihom u laqas ma naqbel li takeovers irrid ikunu suġġetti għal eh, ftejjim jew għal qbil tal-imsieħba soċjali u mbagħad barra minn hekk hemm ukoll eh, punt ieħor fejn qed nitolbu illi il-takeovers eh, jitwaqfu jekk ikun hemm xi oġġezzjoni anki waħda jew inkella jekk ikun hemm xi ilment partikolari li jkompli din mhix xi ħaġa prattika u xek. U dawn flimkien jistgħu Eh, iwaslu għal eh, li kulħadd jispiċċa qiegħed għaliex jiġi blukkat kollox. Jiena naqbel ma l-emendi li riflettu dan it-ħassib u issa jiena nistena bil-ħerqa biex nisma il-kommenti tal-kollegi nittama li nsibu triq tan-nofs imma jiena tassew imħeġġeġ minn dak li qalet ir-rapporter fil-bidu li lesta li tasal għal kompromess. Thank you. Grazzi ħafna. Għal darboħra il-mikrofonu l-rapporter. Grazzi ħafna lill-kollegi tiegħi għal kommenti tagħhom u l-idejat li qasmu magħna. Aħna se jkollna diskussjoni fuq dan nhar it-tnejn fuq l-emendi ta' kompromess la darba li nkunu battomkom. Jiena nixtieq illi intom eh, tasbu dwar dan illi eh, trade unions u rappreżentanti tal-ħaddiema ukoll għandhom interess illi l-kumpanija jirnexxu li l-kumpaniji Eh, jifjorixxu mod partikolari meta jsiru takeovers għaliex ovvjament mhuwiex fl-interess ta' trade unions illi jintilfu l-impjegi. It-trade unions ma jridux ikunu kawża għat-telfin tal-impjegi umma mux qed jaħdmu biss biex jaqal liħ, imma jekk wieħed ħares lej sitwazzjoni fl-Ewropa, tistgħu taraw li l-involviment ta' rappreżentanti tal-ħaddiema f'deċiżjonijiet ekonomiċi ħafna drabi issir fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea illi għandhom ekonomiji l-iktar b'saħħithom. Tajjeb mela dan il-punt jiġi adottat fil- dan il-Kumitat fil-21 ta' frar. Naddu għal punt limis fuq l-agenda tagħna ġifieri lura għal punt 17 il-mobilità edukattiva u okkupazzjonali tan-nisa fl-Unjoni Ewropea Is-sur Xogor huwa rapporter din hija l-ewwel skambju ta' opinjonijiet li qed ikonna fuq din eh, fuq dan ir-rapport ta' inizjattiva propja li beda taħt ir-regola 15 għalhekk issa nagħti mikrofonu lir rapporter äh, Dankeschön, ich werde Ungarisch reden. következő javaslatokat fogalmaztuk meg. Grazzi ħafna. Aħna eh, ħriġna bil-suġġerimenti li ġejjin fil-opinjoni tiegħi. L-ewwel net naħseb illi rridu nqajmu iktar koxjenza fil dakollu eh, dak kollu li għandu x'jaqsam mal-edukazzjoni, integrazzjoni u politika soċjali l-istati membri iridu jħarsu drittijiet tan nisa jipromuovu l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi u jħarsu u jiġildu kontra kull forma ta' sfruttament Irid ikun hemm ukoll eh, ħarsin u protezzjoni tan-nisa kontra il- il-traffikar tan-nisa irrit ikun hemm ukoll rispett għal kuntest kulturali u tradizzjonijiet fil-komunitajiet minoritarji. Ħamsa huwa mixtieq illi aħna ninkludu uh, dispożizzjonijiet biex inħarsu drittijiet tan-nisa uh, eh, fil-kuntest ta' uh, eh, politiki nazzjonali u programmi ta' riforma nazzjonali. Sitta, priorità huwa għan partikolari u rridu natu priorità lil priorità orizzontali speċjali Mżon li konna prassi tajba, miżuri u riżultati fuq livell reġjonali u lokali. Seba, nirridu nħedġu l-istati membri biex iwettqu programmi nazzjonali u reġjonali biex ikun hemm iktar inklużjoni tan-nisa fl-attivitajiet volontarji karitatevoli. Tminja, irridu nħeġġu wkoll l-istati membri biex jiffaċilitaw il-proċeduri għall awtoritajiet lokali u reġjonali biex ifasslu u jimplementaw programmi uh, biex eh, il-komunità tħossa illi hija parti minn xi ħaġa akbar hemm bżonn li nagħtu iktar attenzjoni li bżonnijiet partikolari tan-nisa fil-komunitajiet ta' eh, tal-expats Bżonn ta' organizzazzjonijiet, NGOs, uh, illi Eh, jihda nisa fil-komunità internazzjonali u faslu programmi ta' akkompanjament u ta' integrazzjoni differenti u varjati. Nirrakkomandaw ukoll it-twaqif ta' network Ewropew ta' servizzi ta' konsulenza ta' pariri biex jagħtu formazzjoni orientaw jintegraw lin-nisa. 10 għall-integrazzjoni soċjali tan nisa hemm bżonn illi nifmu il-drawiet lokali tal-pajjiżi fejn huma jgħixu. 11 hemm bżonn ukoll illi l-istati membri jiżguraw rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki u 12 anke jekk ikun hemm ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki ma rridux indumu wisq biex natu din ir-rikonoxximent tal-kwalifiki. Grazzi. Issa nagħti il-mikrofonu li Shadow Rapporteurs. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel qed nirringrazzja l rapporteur għal l-opinjoni għax il-maġġoranza tal-aspetti illi semma jina sen nappoġġawhom fis-sitwazzjoni attwali Din opinjoni rilevanti ħafna u fl-Unjoni Ewropea aħna qegħdin naraw mobilità kontinwa tan-nisa u hemm ħafna problemi marbuta ma' din il-mobilità. Jiena se nsemmi ħafna minn l-aspetti ta' dil problema flimkien ma' rapporter shadow rapporters aħna se se, jirnexxinna insibu soluzzjonijiet l-aktar xirqa. Irridu nikkonċentraw fuq is-saħħa tan-nisa fuq il-faqar u l-esklużjoni soċjali illi jesperjenzaw in-nisa meta dawn ikunu qegħdin jgħixu fi stat membru differenti minn pajjiż ta' oriġini tagħhom iridu nifokaw ukoll fuq il-problemi illi jiffaċċaw in-nisa anzjani. U anki differenza fis salarji tan-nisa u tal-irġiel din hija xi ħaġa li għada teżisti in-nisa u l-irġiel jagħmlu l-istess xogħol ma jirċivux l-istess ħlas. Rridu nifokaw ukoll fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa fit-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Nistaw ukoll uh, nażlu gruppi ta' faxex ta' età partikolari għaliex problemi uh, rilevanti għan nisa zazah jew nisa anzjani mumiex l-istess. għaliex is situazzjoni tagħhom huma differenti, l-opportunitajiet li għandhom ukoll huma differenti. Fil-opinjoni jiena naħseb illi għandna nenfasizzaw l-aspetti marbutin mal-kwalifiki illi jiksbu nisa uh, fis-suq tax-xogħol. il-talim tul il-ħajja, il-taħriċ, irridu niżguraw illi n-nisa ikollom l-opportunità li jsibu eh, impik illi għandhom bżonn jekk huma jixtiequ tassew eh, jitimaw il-familja tagħhom u rridu wkoll naraw kif se nikkonċiljaw il-ħajja professjonali u dik tal-familja l-abilità illi n-nisa jkunu jistaw jorganizzaw il-ħin tagħhom huma stess Dan ukoll huwa aspett importanti ħafna uh, fis-suġġett ta' integrazzjoni sħiħa ta' fis-suq tax-xogħol tan nisa hemm aspetti oħrajn imma naħseb li dawn nista' nsemmihom meta nkunu qegħdin nagħmlu iktar xogħol fuq din l-opinjoni. Grazzi. Grazzi ir-rapporter għal darbohra. Egyetértek én is talán nem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 huwa wkoll xi ħaġa li kitbuha l-irġiel. Grazzi ħafna. il-membri ikun jistaw jużaw il-firma uh, elettronika tagħhom biex eh, jiffirmaw dan, bat eh, l-emendi jieġu konsidrati fl-20-21 ta' frar, l-emendi ta' kompromess jieġu diskussi fl-20 ta' marzu u l-adozzjoni 21 ta' marzu plenarja ta' ġunju ta' din is-sena. Können wir. Umbat, nistaw naddu għal punt numru 18 fuq il-protezzjoni tad-data. Qed nitkellmu dwar id-data ta' minn tal-ħaddiema jiena r-rapporter u l-lum rridu nediskutu l-emendi. Uh, ah, Lekk mela ħanat il-mikrofonu li l-nifsi l-ewwel qabel kollox nixtieq Nirringrazzja ix-shadows ta' dawn il-gruppi differenti. Fil-passat kellna naqqa sabiex eh, naqblu fuq id-direzzjoni ġenerali jiena kontet nifokaw nifoka fuq artiklu 82 sabiex nifokaw fuq ix-xogħol li kienu qed jagħmlu fuq il-Kumitat Liba kien hemm l emenda li ġew mressi għam gruppi differenti hemm suġġetti differenti li ħarġu minn dawn se nitkellem dwar dawna hekk fuq fuq l-issis sewda li jisiru ħalli bekk minn iħaddem u jkun parti mill-trade unions jitpoġġaw fuq dawn il-lissi għanna xi emendi u l-ideja tal-blacklist xi ħaġa li se kollna bżonn nagħtmu fuqha jkollna bżonn nippruvaw niksbu emenda ta' kompromess imbagħad it-tieni suġġett il-konsens volontarju jekk dan ikun importanti oriġinarjament dan jorbat ma' artiklu 7 tal-proposta mill-Kummissjoni Mbagħad it-tielet blok ta' kwistjonijiet eh, dana eh, għandha x'taqsam ma' supervizur eh, tal-ħarsin tad-data l-uffiċjali jekk irid ikollna il-protezzjoni sabiex inħarsu dan l-uffiċċju l-uffiċjal u mbagħad irridu nħarsu lejn kwistjonijiet oħrajn u rridu naraw ukoll eh, meta jkollok bżonn uffiċjali u skont ukoll in-numru ta' impjegati fi kumpanija ġifiri ġom resqa ħafna emendi kustjoni soħrajn għandhom xjaqsmu ma' informazzjoni li tiġi trasmessa minn parti ta' kumpanija l-oħra nitkellmu dwar l-artiklu kif ukoll L-artiklu 124 hawnhekk saru ħafna emendi se nkunu nissu noħorġu bi emendu ta' kompromess hemm ħafna emendi li kellhom x'jaqsmu l-kwistjoni ta' atti delegati, hemm approċċi differenti, approċċi varjati għalhekk fil-laqgħa tax-shadow laqgħa qalli se seħħ il-ġimgħa d-dieħla se nistudjawhom dawn l-affarijiet ħan niddiskutuhom dawn ukoll waqt il-ġimgħa ta' Strasberg imbagħad kien hemm kwistjonijiet oħrajn li tres u peress li ma nix ħafna zmin mhux noqgħod nitħal f'ħafna dettalji ma forsi ix-shadows ikunu jixtiequ jihdu il-mikrofon u sabiex jisqu fuq il-pont li qed jippruvaw jamlu sabiex nippruvaw naraw kustjoni toħra qed jitqajmu dak li xtaqt ngħid għalissa. Mbagħad forsi se nistandur l grupp tal-SNDs. Äh, un Vorsitzende und Berichterstatterin. Äh, Grazie ħafna President. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter u koll ħarsin ta' data nafu li dan huwa suġġett importanti affettwa lil kulħadd u um, għalhekk uh, għandna ikollna diskussjoni vera wisa minħabba il-ħin senżom fil-qosor Il-ħidma kienet waħda konsultiva fl-imkien miegħek ix-shadows u vera kien pjaċir li naħdem miegħek fuq dan is-suġġett l-emendi. Jiena naħseb li huma interessanti ħafna. Xi wħud minnhom diffiċli li jiġu adottati nixtieq jiena niddiskuti tliet punti l-ewwel qabel kollox l-uffiċjal għal ħarsin tad dejta din għal persuna il-prinċipali għal dawk li qed jaħdmu f'dan il-qasam. importanti li n nis ikunu jistgħu jikontatjaw dan l-uffiċjal għal ħarsin tad-data ma ikun hemm differenti ta' kumpaniji ġifiri dawk li għandhom u dawk li m'għandhomx dan l-uffiċjal. U l-ħarsin ta' data vera importanti għalhekk. Importanti li naċċertaw li dan l-uffiċjal għal ħarsin tad-data ma jkunx rib ħafna għal management u importanti li din il-persuna jkollha pożizzjoni b'saħħitha il-taħriġ edukazzjoni kontinwa u il-persuna trid tkun imħarsa mill-li titkaċċa. Mbagħad dwar il-blacklist din il-lista is-sewda. Reċentament rajna din il-blacklist dawn il-blacklist li hemm skambju tagħhom minn kumpanija l-oħra nistgħu naraw li e, u importanti li kumitat tagħna jibgħat messaġġ ċar li jrid ikun hemm sanzjonijiet u proibizzjoni totali fuq e, dawn il-listi. Iż-żewda mbagħad hemm il-prinċipju ta' skema waqfa waħda, ġifir one stop shop, ma għalmin ma nixtieqx jiena li noqgħod nażel xi pajjiż partikolari, Litwania, l-Awstrija huma tal-opinjoni li għandhom problema u li irridu per eżempju marru l-Irlanda sabiex jisolvu l kwestjoni il-prinċipju ta' one stop shop jista' wasal għal diffikultajiet għal għal ħaddiema jrid ikun possibbli għal persuna li tindirizza dan l uffiċjali fl-istess pajjiż għax iktar ma inti tidbiet Ikta eh, inqas ma jkun probabbli li itħassib ħajġi konsidrat bis-serjetà u jekk aħna sen nistudjaw direttiva dwar il-posting tal-ħaddiema hemmhekk nafu li ħajkun diffiċli ħafna li nimplementaw il-ħarsin tad-dejta jekk m'għandniex dan il-prinċipju. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora Chair, ovvjament ikolli nirringrazzja lil dawk li resqu l-emendi pala punt ta' prinċipju nixtieq ngħid jiena il bidunet li meta l-Kumitat tal-Impjegi foka fuq eh, il-ħarsin ta' data, eh, dan il-Kumitat irrid jikkonforma ma' artiklu 82 tar-regolament. Ivan ħafna dejat li għandhom xie qasma artikli differenti imma jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti u rridu aħna nżommu mal-kompetenza ta' dan il-kumitat jiena tal-opinjoni li fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea il-protezzjoni il livell tal unjoni ewropea il protezzjoni ta' tad data irrid jiffoka fuq li jkun hemm standards minimi. Bekk dan ħaj permetti l-leġislaturi nazzjonali tagħna kun hemm derogi jew eżenzjonijiet minn dan. U f'dan il-kuntest ikolli jinsemmi emenda 82 nimresqa minn ġan Nombe u hemmhekk fil-fema tiegħi hemm diskrizzjoni tajba tal-għanijiet li jistgħu jinkisbu permezz ta' dan ir-rapport. Issa dwar artiklu 82 paragrafu 1 tar-regolament jingħad nara li hemm numru ta' emendi li huma kważi identiċi pala l-kontenut, specialment emenda 83, 84 u 85, iġifiri emmek em indikazzjoni li il-konsens jista jintlaħaq Madanna kollu dawn l-emendi anka ehm, għandhom l-istess zballi eh, repetizzjoni ġifir fuq dawn il-ftejmiet kollettivi ġifir jina nasib li għawnek għaw zball ehm, eh, fil-kidba umbat em dawk li għandhom xaqsu mal-blacklisting tal-ordnijiet suġġett li diġat tqajjem fil-rapport ta' kullim fuq is saħħu u s-sigurtà. Jekk nżommu u d għajnejna li dan is-suġġett huwa vera li xi mill-emendi għal dan ir-rapport qed jitolbu għal sanzjonijiet legali fuq livell nazzjonali Ewropew reġjonali, jiena naħseb li għadna bżonn iktar diskussjonijiet memx eh, leġislazzjoni Ewropea dwar regolamentazzjoni tal-attività fuq din l-issi s-sewda ġifirri rridu naraw kemm nistgħu marru lil proposti fuq dan is-sanzjonijiet kif ukoll rekwiżiti legali fuq livell nazzjonali. Emendi 92, 93, 95 u 100 dawna wkoll huma simili Jena nilqaw kol l-ħissib il-kunċet li d-data privata għatmanda tiġi użata pala odda ta' diskriminazzjoni minnant minn ħaddem. il privatessa ċi tiġi imħarsa il-ħin kollu u l-proċessar ta' data jrid jiġi komunikat l-persuna voluta. Ma' da' 95 eh, jista' jkun hemm dibattitu fuq hemm dubi hemmhekk hemm miktub li min eh, ħadem għandux jiġbor id-data personali dwar il-ħajja sesswali eh, tal- ħaddiema eh, twemmin politiku, religjus, eh, kif ukoll kwistjonijiet simili. Nissa naqbel u nifhem l-ewwel parti ma ġifieri eh, qed ngħidu minn ħaddem ma jistax jitlob ir-rekord kriminali. Le, ma naqbilx hawnhekk kif tafu f'din l-awla per eżempju l-assistenti jirridu dawna jgħatu xi prova tal-kondotta tagħhom qabel ma jiffirmaw kuntratt mal-Parlament Ewropew għandi problemi simili għall-emenda 96 li qed tipproponi li min eh, għandhom m'għandhom xi dritti jagħmlu l-monitoraw x'tal kwalità Jekk se nagħmlu dan li l-kumpaniji tagħna Wis nibza li aħna se noħolqu żvantaġġ kbir għall-ekonomiji tagħna jina ma naqbilx eh, ma' menda 118 ma nistawx aħna nixlu l-leġislaturi nazzjonali, ma nistawx aħna nixlu li dawn il-leġislaturi nazzjonali jkunu differenti sabi l-ħarsin ta' data. Ħanerġa nġlu l-pozizjoni inizjali tiegħi li dan ir-rapport irrid jiffoka fuq l-standards minimi fuq livell Ewropew u ma jkunx leġislazzjoni fissa għall europa kollha nixtieq ngħid li minn l-oġġezzjonijiet tagħna għandna bażi tajba l-diskussjoni u jiena nemmen ukoll li l-kompromessi jistgħu intlaħqu. Grazzi. Ġin Lemmet? Grazzi. Naqbel li hemm xi kwistjonijiet li jindirizzaw ħafna minna u s-saru naraw li nsibu l-aqwa lingwaġġ li jkun tajjeb pal numru ta' emendi. Bħalma semmejtu, work listening importanti, kwistjoni importanti naħseb li waħda mill-affarijiet li rridu nqisu hawnhekk huwa fejn daħlu għafeħ dan ir-regolament u kemm ta' sekwit biex bekk nkunu ċari u tondi fuqa Iżda da ma jfissirx li rrid indaħluha kull imkien, irridu naraw li jkollna prinċipji ċari. Għandek raġun fl-analiżi tiegħek, kwistjonijiet marbuta mad daqs tal-kumpanija, għall-uffiċjali tal-protezzjoni tad-data u anke il-numru ta' emendi dwar ġurisdizzjoni ġeografika. Naħseb li nsibu kompromess bin dawk li resqu il-proposti fuq dan il-punti. Huwa ċar li hemm diskussjoni dwar lan tal-ġbir tad-dejta tara li kollok tassaw dak li teħtieġ biex bekkun tista' twettaq xi rekwiżiti legali jista' jkollok. U hemm emendi marbuta mal-ġbir tal per eżempju l-pagamenti tal-servizzi soċjali minn entitajiet terzi, ma tistax tħalli di barra għaliex per eżempju minħaddem ħalli informazzjoni barra per eżempju marbuta mal-mart, mal-maternità u affarijiet oħra. Fuq il-kondotta, il-rekords kriminali, naħseb li emminu mħasseb ma tittara għaliex jekk ma tkunx tista' tistaqsi għal-kondotta feħan daħlu il-reġistri ta' min ikun għamel eh, reati sesswali Se nagħmlu fuq dan? kif ħandaħluha fil-leġizlazzjoni, għalhekk irridu nkunu ċerti li jkollna xi tip ta' koerenza fuq din il-kwistjoni wkoll. Forsi hija kwistjoni għal boħra li nkunu ċari għala rridu din l-informazzjoni. Imma mhix kwistjoni li mhix raġonevoli u mhux tħallik barra mis-suq tax-xogħol, tara inti fuq xiex konvinta, eċetera. Dawn huma l-elementi li għandna u rridu naraw kemm nixtiequ nkunu eh, qed nindirizzaw l-affarijiet l-artikli tagħna mod wiesa. Irridu nkunu ċerti li jkollna pożizzjonijiet li jaffettwaw l-isfera tax-xogħol iżda hemm numru ta' emendi li ressa l grupp tiegħi stess minħabba li jenna għandi l-rapporter mill-grupp politiku tiegħi fil-Kumitat Libem li ħares dawn l-affarijiet u għalhekk irridu nimminimizzaw diskussjonijiet interni. Imma irridu nippruvaw kemm jista' jkun nżammuha fl-isfera tal-impjiegi numru limitat. Għalhekk kien hemm jekk kien hemm problemi fil-prinċipju aħna ħallejniha fejn nistgħu nħalluha u fejn nħossu li huwa relevanti. Tajjeb. Grazzi ħafna. Grazzi tal-kummenti ta'kom u l-informazzjoni. Naħseb li dan huwa l-punt irridu nagħtu ħarsa lejn il-lingwaġġ differenti eh, li qed jintużaw niżguraw li qed nużaw l-istess verżjoni biex bekk ir-res u l-emendi fil-kompromessi ma rridux li jkollna leġiżlazzjoni separata. Iżda rridu minn ħal oħra li nintroduċu standards minimi. Ma naħsibx li għaw xi ħadd jista' jmur kontra l ħtijġa standards minimi. Għalhekk nagħtu ħarsa lejn dan u 20 ta' frar niddiskutu l-implementi ta' kompromess u fil-21 ikonna il-vot. Tajjeb dan wassanna għall-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna punt numru 20 jgħid il-kellim li ġi post għad-darba li mis, għall li mis. U issa naslu għal 21 post-post ukoll darba li ġejja. Rapporter sur Bolan Mux Ijatawn, shadow rapporter lanqas u għalhekk ħanibdu dal-punt fl-aġenda tal-qali miss. Natu ħarsa lejn l-emendi u proposti ta' kompromess id-darba li jmiss ukoll. Grazzi ħafna, nala il il-lejla tajba.